As you know, colleagues, we have a very long afternoon today, a lot of items. Palma tafu għanna nofstanar twil l-lum, għanna ħafna punti xnid-diskutu, jek leġabkom hudu paskom ħalli nibdew. For EPP, this is a golden moment. I see on EPP. Dan huwa moment speċjali għal-PPE, nara kollegi tal-PPE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 bir-riżultati tal-laqa tal-koordinaturi. Aħna adottajna l-agenda ta' april u rikjestu kol għal-agendi aktar tal-laqa ta' wara fil-agenda ta' april hemm il- kwestjoni ambjentali, ġurnalizmu sportiv, id-disabilitajiet, Umbat il-fatka li ser timxi għal l-agenda ta' Mejju, umbat ġew approvati żewġ proċeduri ta' urġenza l-impjant nukleari ta' Tiħanġ u is-sede tal-EMA. Peter jistri jitkellem, għalhekk nadilu kelma. nixtieq nikritika. Id-deċiżjoni 663 tal-2017. Anzi, 636 tal-2017 li għandha xtaqsam ma l-Andalusija nishtiq nistaqsi li din il petizzjoni terġa' titpoġġa fuq l-aġenda għal April. Meta imxejna ma' regola 205 ta' regoli tal-proċeduri inġib dan il-punt qoddim l-attenzjoni tal-komitat. Umbat nitkenmu dwara, jiddispeċini li jaw biss membri tal-PPE u membru wieħed mill- l-EFDT. Issa u membru tal-Alda wkoll. Two others and uh, Mr. Isturgas, please. Is-Sinjura Isturgas, inti tixtieq titkellem? Gracias, señora Presidenta. Eh, Como sabe usted, yo he sido miembro de la comisión. Grazie, signora President Palmataf. Jiena in-membru ta' dan il-Kumitat għal daw l-aħħar 10 snin. Nkoll nafu xinu ma' regoli tal-proċedura għal kummissjoni bħalma tafham intu kol dal-għodu għadna illi hemm li għanna ħina l-lum issa tejnu nafs aħna dinaw hawnhekk jekk l-oħra mhux qegħdin u mhux problema tagħna. Ma nridux noqogħdu ngħidu għaxaw iktar minn gruppi għaw il-membri ta' gruppi wieħed biss. L-aġenda tajt li għandna nibdew f'dak il-ħin u hekk nibdew. Skont ir-regoli għanna anzi nivvotaw fuq il-punt li għajjem il-kollega tana Peter Jar. Iva, ek għan għamil, tinkwetas, skur li ser għamil Però naħseb illi aħjar l-ewwel niddiskuti r riżultati kollha tal-laqgħa tal-koordinaturi u nħalli dan għal wara. Qed nara kollegi oħra li dellin fil-kamra u għalhekk ikollna rappreżentazzjoni ikbar ser nipposponi il-punt ta' Peter għall-aħħar ta' riżultati tal-koordinaturi ġifiri fi żmien żewġ minuti. Il-kustjoni tal-akwakultura ser tizdiet ma' l-aġenda ta' Mejju. I understand that you want to proceed to the vote right away. Mela, nivvotaw issa. Irridu nivvotaw. Aħna għedna li ser nibdew fissatejn u nofs dan huwa l-ħin. Huwa staqsa l-petizzjoni, staqsa so biex nivvotaw. Inti tkellem dwar diskussjoni u għalhekk irridu nivvotaw immedjatament. We'll do that. We'll do that. Tajjeb. Mela il rikjesta tal-PPE hija li nżommu il-petizzjoni 0637 tal-2013 fuq l-agenda ta' April. Disa persuni biss jistgħu jivvotaw. Peter, il-koordinatur. Disa persuni.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 Okay. Let's now also make sure that the Eja nizguraw illi n-nis li qed jivvutaw fissem il-PP fil-fatt huma membri ta' dan il-kumitat, membri sħaħ jew inkella sostituti ser nofri ftit ħin l-Policy Advisor sabiex jiżgura li dawk li qed jivvotaw huma membri saħ jew sostituti. Sadattan nixtieq ngħid lill eh, Policy Advisors l-oħra sabiex jikkuntattjaw lill-membri tagħhom. Mr. Chairman. Wir sind dann acht members in full. Okay. Eh? Any member, any member can vote. Qualunque membru jista jivvota, però pala policy advisor ċertindikana min huma dawn il-membri kemm jekk membri saħ jew sostituti Irrit inkun naf minn qabel minn huma dawn il-membri. So, the EPP Policy Advisor and the EFTD Mela, il-policy advisors tal-PPE u tal-IFDD għamlu xogħol tajjeb ir-rikjesta tal-PPE li inżommu il-petizzjoni 0636 fuq l-aġenda ta' April. Min jaqbel madan? dan? id idejkom. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. Bizzejiet. min jixtieq illi skont id-deċiżjoni tal-koordinaturi ta' dalodu ipoġġija fuq l-agenda ta' Mejju fil-punti B. Żewġ membri tal-IFDT, ġifir deċiżjoni tieħdet, grazzi ħafna ikun tajjeb jekk il-membri li votaw u jew ġew għal dan il-vot jew joqogħdu bil-qeda jew ingella joħorġu minnaj problemi, surpreda dejjem joħroġ plastor storbju, ġifiri memx għalfejn najt li dak mod speċifiku, issa Eleonora. Signor President, nishtiq najt illi din il-proċedura, mish proċedura normali, nishtiq illi tidu nota dak li ġara, u nitkellmu dwar eh, di sitwazzjoni fil-qalimis tal-koordinaturi. Nista' nirrispondi lill-Sinjura Evi, Iva jina wkoll laqqas jien sodisfatta, anzi estremament insodisfatta bil-mod kif mexxi l-affarijiet illum, però ma nista' nagħmel xejn iktar. Poġġejtuni f'sitwazzjoni verament diffiċli u naħseb li l-element ta' kolleġjalità bejn il-kollegi ta' gruppi differenti għanda titjib dan mux mod diċenti ta' kif naħdmu ġewwa komita. Din hija xi ħaġa verament immatura. Dawk illi qed jarawna madwar l-Ewropa jistennew aħjar minn din l-istituzzjoni. U dan jottu kol għal kif il-laqa tal-koordinaturi zbolġid dal-ħodu u kif ukoll kol eh, sar dan il-vot. jiddispeċin ħafna għal dan. Issur Jitur għajs. Grazzi ħafna, Sinjura President. Xtaqt biss infakrek illi il-kwistjoni mhix dwar dawk li jiġu għawek għal xogħolhom, dwar dawk illi ma jiġux nerġa' nisħa, għandna suppost kellna nkunu hawnhekk fis-satejn u nofs il-gruppi kollha. Għalhekk għandek tistaqs il-gruppi l-oħra għalfejn mhux qegħdin hawnhekk, hekk għandek tagħmel. Dak li nixtieq huwa li jiena naqbel mas-Sinjura Evi dan il-punt ser jirġa jitqajjem fil-laqat tal-koordinaturi li ġejjin. Imbassar perjodu ta' żmien twil fejn ikollna nindirizzaw dil istess dan l-istess punt għalhekk huwa mirtie bħala President li e, eh, nindirizzaw dil kustjoni bħala kif suppost skont ir-regoli tal-proċedura. Mela, nerġa lura għal riżultati tal-laqa tal-koordinaturi ta' dal-ħodu. Il-petizjoni dwar il-libertà tal-espressjoni l-oppressjoni tal-ġurnalisti ġo Malta, il-ksur tal-regolament li ta' tlieta 8 tal-Konsil eh, fejn jitlu l-studenti Ingliżi. Dawn tpoġġew fuq l-aġenda ta' meju jina bħala president ta' dan il-komitat kont eh, ġejt nominata nominata rapport annwali. Il-rapport speċjal se jitressaq minn għalde. Id-deċidejna illi ma nofrux lebda opinjoni fuq l-standards minimi għal minoranzi fl-Unjoni Ewropea barra minnek dwar ir-rakkomandazzjonijiet ikkuntestati dawn ġew approvati skont deċiżjoni e, wieħed 058 u oħrajn se jkollna Eh, diskussjoni aktar ta' se jkun hemm mir-riżultati eh, bil-miktub. Id-deċiżjonijiet kollha se jkunu inklużi fir-riżultati bil-miktub dwar żjara eh, sabiex insibu x'inhuma x'kif is-sitwazzjoni. Se morru fit l-2018 donjana se jkun hemm smih pubbliku il- koordinaturi ddeċidew illi jiddeċidew jistaqsu li l-Dipartiment ta' Politika ċesa biex eh, jisibu xinuma l-interessi. Rizoluzzjoni dwar xol prekarju temporanju il- Koordinaturi deċidew li nitkellmu mal-Kumitat Empel fuq ir-riżoluzzjoni ta' dan il-punt. Barra minn hekk iddeċidejna li kolna laqa interparlamentari mal-Parlamenti Nazzjonali fuq suġġett illi għandu jiġi teġiż permess ta' proċedura bil-miktub dwar il-bajalaġ. Il-koordinaturi ser jitkellmu dwar dan il-punt is-sena d-dieħla dwar is-segwitu ta' il-numru ta' identità u diskriminazzjoni fuq ċittadini tal-Iżvezja, fatti li sar fl-Iżvezja fl-2017, aħna ddeċidejna li nibatu itra l autoritajt svetizi, u nfakruhom fl-impenn tagħhom fil-waqt li nagħmlu żjara sabiex e, nistudjaw is-sitwazzjoni skont il-petizzjonijiet illi irċivejna. Il-koordinatur ukoll ħaddu nota tal-punti għall-informazzjoni u bekk nal eh, nagħlqu dan bekk wasanna fitmi mit riżultati tal-qa tal-koordinaturi. Punt 13. Petizzjoni 2 wieħed disa' wieħed minn Piero Bruni fuq it-nġis tal-lat Polsena. Is-sur Bruni hija hawnhekk magħna. Natik il-kelma għal ħames minuti. Mela, il-fosforu huwa dak illi qed jikkawża l-eutrofikazzjoni ta' dawn il-lagi. Dan juri illi 30 gramma ta' dan il-fosforu kull litru jeżisti me 8 għal 12 il 16 il-mikrogramma. Dan fil-fat jifwassal għal total ta' 75,000 kilogramma. Minn dak l-ammont, però tlajna għal 150,000 kilogramma. Jiġifieri kull jum 17 il-kilogramma illi qed tintefa' fil-kampanja fin-natura. Rigward eh, il-dranaċ fil-bliet, jider illi diversi rħula u bliet madwar il-lag eh, ta' Bolsena kolla jwaslu għall-istess punt. Iżda fil-ponent memx dan il-kollektor u għalek eh, dranaċ qed jispiċċa fil-lag il-collector jitfa' wkoll dan l-ilma maħmuċ fil laku ukoll u dan isir wara li għaddi minn 20 il-stazzjon ta' ġbir differenti. Il-kollektor jinsab f'kundizzjoni mill-ar. E, titlef ħafna mill-ilma qed jintlef tul it-triq b'mod partikolari hemm problemi fil-kollektor numru 9 u fl-20 u koll. Fil-fat, eh, punt 20 huwa dak li qed eżattament barra iż-żona ħadra illi jiġbor l-ilma il il-ħażin kollu bħalma jidher fil-fatt fl-immaġni qudiemna. Sfortunatament, eh, il-ritratti ma jidrux tajjeb ħafna, pero il-fuq, fuq il-xelluk, taraw il-Station 20, illi fil-verità mhix maquda mal-kollektor, u allura l-ilma ħażin kollu jintefa fil-xmajjar um, li waslu għall-lag, u għalek um, l-ammont eh, ta' persuni li qed jitfaw l-ilma tagħhom f'din il-parti huma ħafna iżjed minn 30,000 persuna. Ħafna mill-ilma qed jintilef ukoll qabel ma jaslu f'din l f'dan il-punt ta' ġbir eh, punt ta' ġbir 20. Fid-dissa u kol hemm din il-problema, ħafna minn dan l-ilma l-ħażin qed jintilef tul it-triq, u mbagħad hemm problemi oħra li mhux se nqgħod nidħol fihom. Fil-verità, meta tara l-istampa in ġenerali 75% tal-fosforu illi jasal fil-lag ġej mill-bliet. 25% biss jiġi mill-agrikoltura. Dawn um dinja statistika ġiftit eh, in ġenerali, pero tuħar dan u dak li qed iseħħ. L-ewwel qabel kollox irridu nirranġaw il-kollektor, il-kollektor prinċipali, u mbagħad irridu nejnu l-agrikoltura billi ninċentivaw azzjonijiet li huma aċċettabbli mill-lat ta' ambjent, mill-lat ambjentali. Hemm bżonn illi jkun hemm organizzazzjoni li tikkontrolla din is-sitwazzjoni, però tkun organizzazzjoni indipendenti Flok ma għanna ninċent sfortunatament li qed jiġri huwa il flok ma nisħu fuq uh, agrikoltura li favur l-ambjent, sfortunatament qed dejjem nersqu li favur li uh, ehm, agrikoltura li tagħmel ħsara lill-ambjent. Hawnhekk qed naraw għalkemm ma tidirx wis uh, tajjeb. L-istorja ta' kif eh, eh, marru l-affarijiet eh, f'dan il-lag. Fl-2009 aħna provajna nfasslu pjan għal dan il-lag ta' Bolsene. F'dan il-pjan ta' ġestjoni edna illi l-fosforu mandux jaqbes l-10 mikrogrammi kull litru. Barra minnek kienem bżon u koll illi ikun hemm ġestjoni waħdanija ta' dan il-lag. Dan il-pjan ġa approvat mill-provinċja. Iżda r-reġun mbagħad uh, eh, injoraħ fil-sajf tal-2011 ġbadna ġbarna 14.000 firma. Eh, iżda sfortunatament dan kien għal xejn. Fl-2013 imbagħad eh, ġejna wek u kumitat peti Kien hemm imbagħad perjodu wara l-2013 ta' waqfin minħabba l-elezzjonijiet fi dan il-Parlament Ewropew. u mbagħad fl-2015 erġajna komplejna għaliex kien hemm ismiħ tal-petizzjoni tagħna. Eventualment, il-president ta' dan il-komitat batet itra l-reġun tal-Lazio biex eh, titfa dawl fuq din is-sitwazzjoni, fuq sitwazzjoni tal-collectors. Fl-2016 il-reġun nieda appalt iżda kien bis fl-2017 illi intazlet il-kumpanija li kienet ser tagħmel dan ix-xogħol. Però eh, ma nbeda xejn qabel settembru tal-2017. Sur Bruni, jina ma nistax intik iżjed minn ħames minuti, jekku possibbli prova konkludi. U ħalli kunu nistaw nikkonkludu fuq dan il-punt. Insomma, kif kontet nejt dan il-lag minn kondizjoni tajba spiċċa għal kondizjoni suffiċenti. Iva, nista nassigurak, Sur Bruni, li kullħat jaf is-sitwazzjoni tiegħek, jiena ma xtaqx inkun mal-edukata miegħek, anzi napprezza ħafna li ġejt iżżurna, iżda għandna aġenda mimlija ta' zbajda u għandna ħafna petizzjoni għandu ma nistgħux inkomplu eh, nitkellmu fuq dan is-suġġett iżjed fit-tul. Grazzi ħafna. Issa naddi il-kelma lis sur Gasparinetti. You need to put on the micro. Mikrofoni jek jazbak. Ok, my apologies. id disfjaċini L-ewwel net nixtieq infaħħar ix-xogħol eċċellenti li għamel is-Sur Bruni billi tagħna evidenza ġdida u aġġorna il-fajl ta' malajr dan mhux skont l-obbligi ta' rapportaġġ ta' stati membri, hemm differenza bejn il-rapporti uffiċjali minħata tal-istati membri meta jirreferu għal snin ta' qabel meta l-istat ekoloġiku u kimiku tal-lag kienu għadhom tajbin u l-evidenza aktar reċenti l-imrasqa mill petizzjonant illi skontom l-istat ekoloġiku issa eh, mhuwiex tajjeb. huwa biss effiċenti. Issa, artiklu 4, paragrafu 6 tal-direttiva eh, dwar l-ilma jgħid il-prinċipju ta' dikjarazzjoni. Ġifiri, ma jridx ikun hemm ksur fid-direttivi ta' direttiva jekk ikun kawza naturali din hija eċċezzjoni. Jista' jkun hemm arar għal żmien twil u nixfa estrema. Din id-deteriorazzjoni ma trix tkun skont kawza naturali. dak li għal sur Bruni juri illi dan stajna mbassru Il-Kummissjoni ser teżamina l-petizzjoni fid-daw tal-dokumentazzjoni ġodda tal-petizzjonant u eh, hija grata ħafna għal dan is-suġġett. Grazzi ħafna sur Gasparinetti u dan jikkonferma l-evidenza ġdida illi resa il-petizzjonant. Grazzi ħafna. U dan huwa eżempju tajjeb ta' kif nistgħu naħdmu flimkien it-tliet partijiet differenti. Issa niftaħ il-kelma għal membri u qed nara illi hija tawek però ma nistax naqra ismek. Is-Sur Tamburrano. Non ha potuto Iva, fil-fat, s-sur Bruni ma setax jitkellem fuq eh, il-kustjonijiet kollha, għalhekk nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom fuq l-affarijiet li ma setax jitkellem huwa, jiġifieri il-problema tal-impjant f'Kastel Giorgio li huwa pjanat li jinbena għalix ma jirrispettax ehm, l-ilma tal-lag. L-immu ma dawn ir-riski. Għani prova nżom fil-qosor. Kull 24 sija flus ta' daqs dissa jew xar pixxini illi ser jitneħħa mill-lak u jintefa f'post ieħor tant illi il-post minn fej ser jinġabar u l-post minn fej ser jintefa mhumiex maqudin. Xi fisser dan? Jiġifieri li taħt l-art ġeoloġikament mhumiex maqudin. Dan ifisser l-istat impermeabbli illi wieħed jimmaġina illi jaqsam dawn il da, dan l-aquifers tal wiċċ um, ehm, jista' jkun illi ħajaqsmu il-ġebla il ehm, taħt l-art u ser ifisser problemi għal dan il-lag. Ser ukoll kun hemm tniġis tal-lag għalla volja dak is-saf illi suppost ser jipproteġi l-istess lag mhux ser jibqaj jagħmel dan u għalhekk aħna nasbu illi jekk jimbena dan l-impjant, it-traġedja se tkun ikbar minn meta jixxerret iż-żejt fil-baħar. Rigward il-saf ta' taħt l-art jeżistu kol direttivi tal-Unjoni Ewropea, pero jeżistu kol rakkomandazzjonijiet tal-Kommissjoni Ewropea rigward il-fracking iżda xejn rigward il-taffir għall-enerġija ġeotermika Għalhekk jiena nixtieq nagħmel appell l ewwel għal membri tal-Kummissjoni Ewropea biex tistudja din it-tip ta' problema u nittama illi lum stess eh, naraw kif din il-problema ma tiżistix biss fl-Italja stanka fi stati membri oħrajn u jisqu fuq il-bżonn ta' proposta leġislattiva dwar l-enerġija eh, ġeotermali u l-isfruttament ta' dan it-tip ta' enerġija. Mbagħad nixtieq nagħmel appell ukoll għal membri ta' dan il-Kumitat Peti. Nixtieq li tiġbed l-attenzjoni attenzjoni tal-autoritajiet taljani dwar il-bini ta' dan l-impjant ġeotermiku, zom din il-petizzjoni miftuħa. Nixtieq ukoll nistidnek sabiex inti iżżur dan is-sit li qed nagħmel referenza għalih. Grazzi. Mr. Mandel. Thank you, Madam Chair. Grazzi ħafna Grazzi ħafna wkoll is-Sur Bruni tal inna qatt magħna llum u anka il-Kummissjoni smajna wkoll il-Kummissjoni tgħidilna li sa tkompli tinvestiga din il-petizzjoni U jiena fisem il-PPN e nistanżit huwa li aħna nżommu din il-petizzjoni miftuħa biex anka nistennew ir-riżultati tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna is-Sinjura Evi. Sì, grazie Presidente. Grazie Signora President, jien ukoll nixtieq nirringrazzja lil petizzjonant lis sur Bruni. Mhix l-ewwel darba din illi ġi surna fiħdan il-Kumitat u jippreżenta l-petizzjoni tiegħu, petizzjoni li tisħaq fuq waħda mill-ħafna eh, problemi, eh, mhux l-unika problema ovvjament eh, li qed jitkellem il-petizzjonant. Dawn il-problemi tal-lag ta' bolsena u problemi oħra eh, ta' bolsena. Palma kien qed jgħid il-kollega wkoll hemm ukoll ċerta problemi fil-każ ta' impjant li eh, jista' li jinbena għall-enerġija ġeotermika u anke tħaffir għall-enerġija ġeotermika. Din hija petizzjoni importanti għaliex tatina l-possibilità li nistudjaw iżjed fil-font dawn il-problemi li jeżistu u għaw il-qalbi l-fatt il hemm ħafna kollegi li jixtiqu li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Jiena lek, eh, Senjora President, illi niġbdu mill-ġdid l-attenzjoni tal-autoritajiet taljani irridu nibatula mitra biex niftula majnewom ħalli ma jimbnewx iżjed eh, ma jimbnewx impjanti ġeotermiki u nejdulhom ukoll illi il-status tal-diversi lagi u diversi ilma jew um, eh, funtani tal-ilma madwar l-Italja din eh, sejra lura, tan importanti li ngħidulhom. Grazzi ħafna, issa ma jidirx li hawn iktar kellima fil-lista, forsi nista' nerġa' ngħaddi l-kelma lis-Sur Bruni sabiex ikun jista' jreaġixxi dak li qalet anke l-Kummissjoni u anke dak li kontribwew il-kollegi. Naddilek il-kelma għal żewġ minuti, Sur Bruni. Uh, per aggiungere, suppongo, qualcosa della geotermia. Mela, nżid kemtejn fu uh, l-aspet ġeotermiku. U xek, tajjeb? Mela, ser inżid kelmtejn fu uh, l-aspet ġeotermiku. il-ġeoter, la dan aspet ġeotermiku għam sejjes fuq il-fat illi minn dik il-parti tal-lemin l-ilma taħt l-art jitla jaddi lej il-parti ta' xelluk u jiġi trasportat fuq fuq il-wiċ tal-ilma. Jekk taħt l-art mhux possibbli li jibqa jitkompla dan iċ-ċirklu ser jiġi diżastru għaliex minn banda ser ikun hemm pressjoni għaliex ikun hemm l-ilma u l-ilma jitfa pressjoni u jagħmel ħafna saħħa fil-fatt qed nitkellmu fuq 1000 tunnellata kull metru fuq kull kull sija jiġifieri eh, hija sitwazzjoni tista' tkun diżastruża. Hemm il-lag ta' Bolsena u hemm laggi oħrajn illi kif qed taraw isegwu ehm, xnijat li huma paralleli mal-kosta. Ma nżid xejn iżjed nittamaw illi dan eh, dan it-ħaffir ġeotermiku jitwaqqaf eh, madwar il-lak ta' sena. Grazzi. Thank you so much, Mr. Bruni. Grazzi ħafna Sur Bruni, grazzi tal-li ħloqt kuxjenza ta' dan il-punt fil-komitat u anka minħabba l-komissjoni, grazzi u koll tal-li ħat il-ħintijak biex terġa t-vjaġġa għawnek u nittamaw li kollok zjara sabiħ għawnek fi Brussell u anka vjaġġ sigur lura lejn l-Italja. Mela, kif smajna anka minnaħa tal-Kommissjoni għanna evidenza ġdida u anka ġiet ikkonfermata wkoll motora li mill-rappreżentat tal-Kommissjoni. Pero għanna bżon l-opinjoni u l-pozizjoni tagħkom u bil-miktub qed nirreferi għal-Kommissjoni u nistaw nibatu kol din il-petizzjoni kif ukoll l-informazzjoni l-ġdida illi għanna l-Komitat MV u anka nindirizzaw petizzjonijiet simili eh, li għandhom xaqsu ma dan il-punt eh, fuq l-enerġija ġeotermali u anka dan it-tip ta' tħaffir bl-istess mod. Ovvjament, u miftuħa din il-petizzjoni. Kuħat jaqbel tajjeb ħafna. Tajjeb, mela ejja nkomplu. Is-Sinjura Rossi. Anzi le, Sinjura Rozier. Jien għandi point of order minnaħa tijaj, ħan prova inżom fil-qosor. Jiena ma konċ għawnek fil-bidu tal-laqas ma dan id-dibattitu u ġara xaħġa sorprendenti. Deċizjoni illi tiħdet fil-laqa tal-koordinament tal-koordinament li ivvotajtu dwara fil-bidu ta' din il-laqa xi ħaġa responsabilità tal-koordinaturi għandha tibqa' fidejhom li nibdlu deċiżjoni li tkun ittieħdet mill-koordinaturi minħabba numru ta' membri li kienu preżenti hawnhekk ma sebx suppost issi laqas biss qiegħda fil-mandat ta' din il-laqgħa ġifieri, Sinjura President iddikjara din id-deċiżjoni hija nulla u vojta. Mela, skont ir-regoli ta' proċedura 205 dak din il-proċedura tista' ssir anka fil-laqa fejn hemm il-membri u mhux il-koordinaturi, għalhekk il-membri għandhom ikunu hawnhekk fil-ħin meta nibdew. Dik hija eh, dak għadmir tagħna biex il-membri ikunu prezenti din forsi l-ewwel darba li qed tiġri kemm ilek hawnhekk inti, però mhux l-ewwel darba li ġrat fl-istorja. Tista' tiġri f'kull tip ta' kumitat skont il-regola 205 u mandila għal mandat u laqas l-intenzjoni li niddikjara deċiżjoni nulla. Ħanħu nota, però lesti ruħek ħajkunaw min testa ħafna deċiżjonijiet għal dak li niddeċidu fil-laqgħa tal-koordinaturi. Mela, din hija deċiżjoni mill-kumitat tal-membri, mhux deċiżjoni tiegħi. Jekk joġbok, aqra regoli, mod partikolari regola 205. Mex me xej iktar, tajjeb. Mela, ejja nkomplu Petizzjoni 614 fissem Mita pof Mita Pofkaxxana Tilari Movimento kontra l-isfruttament tal-enerġija ġeotermali f'żona bil-banijiet termali. Eh, Il-petizzjonat qegħdin eh, mux qegħdin hawnhekk għandna l-informazzjoni u saħan għaddil kelma s-sur Gasparinetti mill-Kummissjoni għall-aġġornament tiegħu. Grazzi ħafna. Signora President, naħseb din il-petizzjoni wanka ta' waraja ma simili ħafna fil-kontenut tagħhom u qegħdin juru ċerta konflitt bejn il-miri ta' tibdil klimatiku illi Eh, anka kunu bilna fuqhom u anka ċerta problemi lokali. L-aspett ġeotermali u din it-tip ta' enerġija hija waħda mill-tip ta' enerġija rinnovabbli skont l-direttiva tal-2009/22 din id-direttiva l-Italja trid Eh, toħloq 17% tal-enerġija tagħha minn sorsi rinnovabbli. U eh, l-enerġija ġeotermali u enerġija ġejja mill-ilma wkoll eh, taqa' taħt dan il perċentwali L-enerġija ġeotermali miex ħaġa tajba u ħażina, jiddependi fuq ċirkostanzi lokali. U għalhekk se tissir valutazzjoni tal-impatt fuq l-aspett ambjentali, xi ħaġa mandatorja, u fejn minħabba ċirkostanzi lokali u reġjonali din it-tip ta' enerġija mhux ħaġa tajba minħabba l-impatt ambjentali m'għandix tintuża per eżempju, ma jkun hemm l-arseniku fil-blat. Anka l-proċedura ta' ksur tal-Kummissjoni dwar l-arseniku fil-ilma li ntuża għax-xorb. Għanna aktar minn petizzjoni waħda fuq dan is-suġġett, però dan irdu Anzi, hija responsabilità wkoll tal-awtorità kompetenti fuq livell lokali u reġjonali tmur lil mill-kompetenza tagħna. Forsi anka bħalma qal Is-Sur Tamburano, jekk irridu li konna regoli Ewropej fuq dan hemm numru ta' għażliet importanti li nisħu li l-Parlament Ewropew qed jiddiskuti reviżjoni ta' din id-direttiva skont id-dokumenti tagħkom stess eh, fuq il-sit ta' dan l-istess Parlament fuq test adottat eh, l-ewwel qarri f'Novembru tal-2017 skont dan il-sommarju qed jingħad illi l-Kumitat Responsabli sa jindirizza l-pożizzjoni tal-Parlament u tal-Kummissjoni fuq dan il-punt u anka artiklu 26 illi jitkellem fuq is-sostenibilità. Din hija uh, Anzi, apparti minn hekk huwa hija wkoll eh, prerogattiva tal-Parlament li jekk iħoss li jista' jittejjeb dan l-artiklu jagħmel dan. Fl-aħħar mill-aħħar il-wok ta' manuvra lina huwa daqsxejn limitat f'din il-petizzjoni. Tajjeb, mela naħseb li nistaw li konkludu b'mod simili fuq dawn il-petizzjonijiet kollha flimkien. Issa l-petizzjoni li jmiss 6-2-1 fuq il-moratorju ta' tħaffir ġeotermali fuq l-art. Is-Sinjura Galliero edha hawnhekk fissem il-petizzjonanta. Għana dilek il-kelma. Ah, ok. E ringrazio la Commissione per. Xtiq nirringrazzja l-Kommissjoni Ewropea tal-qed tismani. F'din il-petizzjoni nixtiequ ngħidu illi 50 km mill-belt kapitali tal-Italja minn Ruma hemm proġett għal tħaffir ġeotermiku erba bjar illi ser jinżlu 3000 metru e, taħt l-art biex eventualment e, tiġi prodotta l-elettriċità. Eh, l-ideja hija li jiġu sfruttati eh, il-lakuni li jeżistu fil-liġi Taljana li morru anka kontra id-direttiva tal-2009 22 eh, Mm, dwar il-produzzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli. Infakru illi l-ispejjeż eh, ta' dawn l-impjanti ġeotermiċi huma ħafna iktar olin meta mqabbla ma' impjanti oħra ta' enerġija oħra. Infakkarkom ukoll illi jekk l-enerġija ġeotermika ma tiġix inċentivata ma jkunx hemm għalfejn eh, u ma jkunx ekonomikament viabli li tipproduċi enerġija b'dan il-mod. E, Fakkarkom ukoll dak li jiġri fi żona ta' Vico fejn hemm siti tal-patrimonju UNESCO. Fakkarkom ukoll illi dan qed jaffettwa lil 1112 persuna hemm żoni bħal l-IBI, żoni PS, zoni fejn jiġu prodotti wkoll prodotti DOC u DOP u l-IGP. Hemm ukoll eh, kumpanija tal-Ferrero, eh, eh, il-kumpanija Ferrero li tipproduċi f'din iż-żona u hemm ukoll kumpanija li tipproduċi l-ilma f'din il-parti. Barra minn hekk hemm ukoll hemm ukoll elementi oħra bħal raiden, l-arseniku, etc. illi eh, jiġu eh, imħafra u illi jiġu depozitati saħansitra sa fejn jintem il- eh, din ixmara xmara jiġifieri fit-terren, fil-baħar terren. U għalhekk minħabba dawn il-problemi hemm bżonn li jkun hemm monitoraġġ kontinwu. L-aċtu, sulfur acid, huwa meqjus bħala wieħed li jagħmel ħafna ħsara u fil-fatt jistanka jikkawża l-mewt eh, għaliex pereżempju eh, huma il-valur tiegħu huwa qoli ħafna. Pereżempju 551 eh, partiklu kull kull unità. Barra minn hekk hemm ukoll eh, ammonti kbar ta' ta' ta' sustanzi li qed jiġu rilaxxati f'din il-parti. Espożizzjoni meta wieħed jisponi ruħu għal ħin twila l-arseniku jista' jkun hemm mhux biss eh, problemi għall-arja, iżda wkoll problema għall-ilma ta' taħt l-art. Il-taffir għal dan it-tip ta' enerġija jista' wkoll ibiddel l-istruttura ġeotermik, l-istruttura ġeoloġika tal-art ta u jista' anke jikkawża terremoti. Nfakkarkom illi id-direttivi 83 tal Design numru 1 tal-2008 60 tal-2000 18 tal-2012, il-50 tal-2008, 62, il-29 ta' 96, il-95, kif ukoll 87, eh, Eh, design tal-2003 kollha jitkellmu dwar il-limiti tal-sustanzi li jniċsu. Jitkellmu kol dwar il-prinċipju tal-min inġes ħallas, jitkellmu kol dwar il-ħarsin tal-saħħa ta' ċittadini tagħna. U għalhekk skont artiklu 44 tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem u anka skont l-artiklu 2 seba' ta' TFU illi ikunem moratorja biex inwaqfu dan it-ħaffir ġeotermiku għaliex permezz ta' dan it-ħaffir ġeotermiku jista' mhux biss nikkawżaw terremoti iżda anke nesponu lil dawn iċ-ċittadini għal eh, ħafna danni u ħsara. Barra minn hekk nfakkarkom f'artiklu 43 Eh, tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Grazzi ħafna, Sur Gasparinetti, skużani il qed indejqek mm, kultant ħin, pero nitolbok sabiex tintervjeni għall-aħħar darba u mbagħad eh, natik pawża. Mir tiegħi għal kemm bit-Taljan għaliex intużaw eh, ċerta klim illi nixtieq nerġa' ntemmihom bil-lingwa oriġinali tagħhom. Per eżempju qed nitkellem dwar moratorium, dwar tħaffir ġeotermiku, ma nafx għax qed tagħmel referenza hekk għal kuntest tal-Lazio u Toskana fejn ir-Rejden u l-Arseniku huma jinsabu fil-blat jew inkella qed titkellem fuq iktar xena Ewropea. Jekk qed titkellem fuq xena Ewropea, allura dan kollu jaqgħad taħt Eh, direttiva li qed tiġi proposta li hija suġġetta ta' għal koleġislazzjoni u din titkellem dwar il-persentaġġ ta' enerġija rinnovabbli li kull stat membri jrid jipproduċi u dan biex aħna niġġieldu tibdil klimatiku. Ovvjament tista' tifhem illi jekk ikun hemm moratorium fuq it-ħaffir ġeotermiku se tkun azzjoni illi tmur kontra xewqa tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea. Eh, però jiena espert tekniku tal-Kummissjoni Ewropea ma nistax nidħol fl-alqa tal-Parlament Ewropew. Jekk il-moratorium però illi qed tagħmel referenza għalija hija moratorium illi tixtieq illi timplementa fuq skala lokali, Allura nfakkrek illi l-istudji xjentifiċi juru illi l-impatt eh, għek qed nitkellmu l-impatt tar-radon, tal-arsenik, eh, fuq skala lokali jira nerġa' tenni illi dawn iż-żewġ sustanzi diġa' jeżistu fil-blat eh, ta' din iż-żona, għalhekk insaqsik tispeċifika eżattament għal xi qed tagħmel referenza. Okay, um, that could... Tajjeb, mela, issa tres eh, din il-mistoqsija għal petizjonant, issa. Is-senjura Miranda. Grazzi ħafna, jiena oġobni dak il-intqal fuq il-rejdon, nafu li dan mur kontra id-direttiva illi suppost ġiet trasposta eh, fil-leġizlazzjoni nazzjonali jekk min issejra żbal fit-8 ta' frar, jiġifieri dan huwa konflitt ta' interess u jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex ngħid illi l-standards fuq ir-rejdon irridu jittieqsu wkoll f'dan il kumitat anka forsi norganizzaw smiħ fuq l-impatt tar-rejdon mhux biss fuq in-natura imma anka fuq s saħħa tal-bniedem kif ukoll il kondizjonijiet tal-ħajja għal dak li jkun l-iskejjel, eh, kif nkunu d-dar, eċetera, eccetera, kif nafu, hemm numru ta' djar f'dawn il-villaġġi eh, anka viċin ta' dan il-proġett illi jistgħu jiġu affettwati. Grazzi. Grazzi, ħafna ma jidirx inni hawn kelli oħra, jew għalmenu l ħadd fuq il-lista għalissa u għalhekk Is-sur tamburrano. Anzi. Iva, jiena fil-fat nishti eh, nispeċifika xi ħaġa fuq il-proċess ta' kolleġiżlazzjoni. Aħna approvajna xi ħaġa nar 17 ta' jannar fiħdan il-Parlament Ewropew emenda 37 li kienet tgħid li skont il-produzzjoni eh, ta' ġeotermika f'żona jista' jkun hemm li jkun hemm ir-rilax ta' gassijiet taħt l-art. Aħna għandna wkoll eh, prova xjentifika ta' dan kollu, hemm ukoll il-xhieda tal-istess petizzjonanti, eċetera. L-investimenti jridu jkunu diretti eh, biex l-impatt ambientali kun bax ħafna biex bekk jiġi frankat dan l-impatt li kollu din it-tip ta' enerġija. U għalek, għana mux qed nitkellmu biss fuq it-ħaffir eh, it-ħaffir ġeotermiku in ġenerali, iżda qed nitkellmu fuq il-kuntest iżjed speċifiku, il-kuntest tat Toskana, tal-Lazio u tal-Italja. tal lazio u tal italja M'għandix dubju illi s-sitwazzjoni fi stati membri oħrajn taslilna fis-snin li ġejjin u għalhekk aħna bħala komitat irridu eh, niżguraw illi ikun hemm proposta leġislativa minnaħa tal-Kummissjoni biex ikun hemm kontroll eh, ta' dan it-tip ta' taffir ġeotermiku biex ikun hemm kontroll anke ta' diossidu tal-karbonju kemm waqt il-fażi ta' tħaffir kif ukoll waqt il-fażi operattiva. Da din hija premessa eh, biex nejtek, issa ninsabu fil-parti ta' trialogi aħna ma nafux fejn ser naslu bda b'din il-proposta, però il-Parlament Ewropew tafu illi kienu favur dan il-tekst. Issa tejdux biss li ċittadini huma ċittadini Italjani, issa huma ċittadini Italjani, fil-futur jista' jkollkom qudiemkom mm, ċittadini minn stati membri oħrajn. Aħna qed nitolbu li intom tivverifikaw flima kuntest l-enerġija ġeotermika lajja rinnovabli u lanqas eh, hija utli għaliex tirrilaxxa mm, sustanzi li nitsu u li għamlu ħsara li ċittadini. Ġifiri aħna ser inkomplu Eh, għaddejjin bi trialogi tagħna biex din it-tip ta' premessa, premessa tibqa' fit-test. Però li lin minn din il-premessa aħna bħala MEPs mm, u anka bħala ċittadini ta' din iż-żona, aħna lesti li nkomplu natukom l-informazzjoni li hemm bżonn u dejjem dispożizzjoni tagħkom bħal maħna llum ukoll. Grazzi ħafna, issa jina nishtiq inkompli bil-petizzjoni li miss anka għalix vera marbutin fl-imkien u għalek anka interessanti illi il-petizzjonanti jisimaw xurxin u anka illi aħna nindirizzaw dan il-punt fl-imkien u naraw il-dimensjoni differenti għall-istess suġġett. Ħan niprofa naqqat punti 16 u 17 ħalli anka l-Kommissjoni tkun tista' tirrispondi għalihom f'daqqa. Tajjeb, mela, petizzjoni 829 u anka 1185 u petizzjoni 845 illi narawhom kollha flimkien. Tajjeb, iva, in numri qrajthom tgħid il-President. Mela. Għanna u koll mm, presentation fuq il-PowerPoint. Għana dil-kelma l-petizjoni tal-ħabes minuti. Mikro. Mikrofonu. Grazzi ħafna, Senjura President. Jina ser inkun qed eh, nitkellem dwar il-tniġis li jeżisti f'Montamjata. Din is-sitwazzjoni hija tmim eh, storja sabiħa ħafna lix eh, l-enerġija ġeotermika mhijiex waħda ekoloġika. Fil-fatt ma teżistix ma jeżistix limitu illi taħt dan il-limitu ma jinħass l-effett negattiv fuq il-saħħa taċ-ċittadini. L-Aġenzija Reġjonali tat-Toskana tgħid illi l-impjanti ġeotermiċi f'Toskana qed jirrilaxxaw elementi li, li niċsu bħal merkurju u oħrajn u fi-żona ta' Montamjata dan il- dan il-sustanzi huma 27 darba għar minn dak il insibu fid-żoni oħrajn. Din il-mappa li għandkom li tara qudiemkom taraw t-prezenta situazzjoni ta' pjan Kastanjano. L-impjanti ġeotermiċi rilaxxaw Eh, fil- ehm, ambjent din is-sostanza illi qed ta' ammonia illi teżisti f'din iż-żona tagħna ta' Toskana. Din hija mappa wkoll ta' li produċiet eh, l-kumpanija Enel illi titkellem dwar l ammonia li hija rilaxxata f'din iż-żona. L-Aġenzija Reġjonali għal ħarsien tal-Ambjent tgħid illi l-ammonja qed twassal għal żieda ta' PM10 u PM2.5. Barra minn hekk dawn qed waslu wkoll għal zieda ta' 51% ta' rilax ta' ammonja għad-żona ta' Toskana. F'dan l-artiklu ta' letteratura internazzjonale etnaraw naraw li huma il-gassijiet rilaxxati minn min dawn l-impjanti eh, ta' Monte Amjata, diossidu tal karboni fost oħrajn. U dan l-artiklu jgħid ukoll illi minħabba dan ir-rilax ta' sustanzi eh, l-enerġija ġeotermika mhijiex ta' tip carbon free. Barra minn hekk ġi żviluppat ukoll studju um, minn bit-titlu Proġetto ġeotermia li jitkellem dwar l-effett negattiv li qed iħalli dan kollu fuq iċ-ċittadini. U il-żoni ġeotermiċi ta' nord u ta' sud qed jitqablu Wieħed kien jimmaġina li ż-żewġ stiliet ta' ħajja huma l-istess. Però li rajna huwa illi fil-perjodu bejn l-2000 u l-2006, perjodu ta' żmien il-bot ħafna mill-impjant, kien biżżejjed biex wieħed iqis eżattament u jqabbel x'effett eh, l-impjant qed ikollu fuq iċ-ċittadini. Bej l-2000 u l-2006 il-ċittadini kellhom rata ta' mewt iktar olja fil-fatt kienet ta' 13.1 fil-mija meta mqabla ma' żoni oħra. Mm, San sitra f'Mon Kastanjano dan il-rata ta' mortuali ta' mewt kienet ta' 27 fil-mija bejn l-2000 u l-2006 kien hemm ukoll rata ta', ta kanċer 19% iktar olja għall-irġil meta mqabla ma eh, zoni 50 km iżjed il-pot. Eh, u fil-konklużjonijiet ta' dan l-istudju jintqal ukoll illi din iż-żona ġeotermika ta' ta' nofsinhar għandha iżjed problemi meta qabla ma' nord u fil-fatt hemm rata ta' mewt ħafna iktar għolja għall-irġiel. Hemm min jista' jaħseb illi din hija minħabba stiliet ta' ħajja jew eh, eh, fatturi oħrajn ġenetiċi. Però Ir-riżultati tal-istudju tal-Aġenzija Reġjonali tas-Saħħa ta' Toskana kienet imbagħad żvelat eh, illi fil-fatt m'hemmx differenza fl-istili ta' ħajja eh, tal-irġiel li jgħixu f'dawn iż-żewġ żoni li preċedentement kienu eh, tqablu. Għalhekk aħna naħsbu illi dan kollu jmur assolutament kontra l-politika tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari rigward l-artikli ta' trattat dwar tħaddim tal-Unjoni Ewropea. Artiklu 11, artiklu 191, uh, u għalek aħna nitolbu kol illi tiġi imħarsa il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari artiklu 37 dwar il-ħarsin tal-ambjent. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. I thank you for, for having used your time. Grazzi ħafna u aktar li anka tammejt mal-ħin u żajtu vera mod tajjeb. Issa nistgħu nimxu għal petizzjoni li jmiss Eh, petizzjoni 845. Is-sur Dario Mazzalupi. Ħanaddilek il-kelma 5 minuti. Grazzi ħafna Senjora President, f'din il-petizzjoni aħna nixtiequ nisqu fuq il-fatt li mhux qed jiġu mħarsa direttivi tal-Unjoni Ewropea tat-titjib tal-kwalità tal-ambjent, il-ħarsin ta' saħħa tal-bniedem, il-ħarsin tal-biodiversità. Fost id-direttivi tal-Unjoni Ewropea nixtiequ nagħmlu referenza għal direttiva tal- um, Safar nixtieq nagħmlu wkoll referenza għal direttiva ta' 29 ta' 96 l-Eurotom. Id-direttiva tal-2009 28 eh, ċe e ma tamilx referenza, tagħmel referenza dawn il-kriterji ta' sostenibilità. Walek aħna nitolbu illi nerġgħu nitkellmu dwar nitkellmu dwar parametri uh, eh, riġidi ħafna għal dik li hu tħaffir ġeotermiku biex bekk ma jkunx hemm tniġġis fuq l-ilma ta' taħt l-art tajba xorb, ma jkunx hemm impatt fuq uh, il-foresti U fil-petizzjoni tagħna qed tagħmlu kol referenza għal diversi um, każijiet ta' fejn kien hemm bħal pereżempju uh, Rocco Sangallo f'Basilea fl-Iżvizzera. Dan it-tip ta' tħaffir wassal għal diżastri kbar. Ma ninsewx ukoll illi l-għażliet tal-Unjoni Ewropea rigward it-tħaffir eh, ġeotermiku meta tieħu deċiżjoni dwarhom jista' jkun li ma jkunux iktar reversibbli. Barra minn hekk l-art tista' ssir waħda siżmika minħabba dan it-tip ta' tħaffir. Każijiet ta' dan it-tip fil-Polonja, Franza, l-Irlanda, rigward il-Ġermanja, nafu li diġa hemm diversi komunitajiet fil ġermanja li qed jiġġieldu kontra dan it-tħaffir ġeotermiku minħabba illi qed jiġu kawżati iżjed il-terremoti. Um, Nafu illi dan it-tip ta' attività din it-tip ta' attività sismika hija kawżati minn tliet fatturi kollha li huma xprunati mit-tħaffir ġeotermiku. Nitolbu wkoll li jkun hemm moratorja tal-dawn l-impjanti flash u illi jitwaqfu l-ħidma titwaqaf il-ħidma ta' dawn l-impjanti. Eh, ma ninsewx ukoll illi għal 4.3 fil-mija u 4.2 fil-mija eh, tal-merkurju u tal-ammonia qed jiġu rilaxxati. Barra minn hekk dan ir-rilax ta' ammonia qed wassal għal l-iżvilu għal rilaxx ukoll tal-particulate matter zona ta' montamjata, was, montamjata waslet għal rilax tal-arsenik u kol fil-ilma ta' taħt l-art, dan imur kontra il-direttiva um, ta' 98-83 u għalek aħna nitolbu illi l-H2S, Raiden, l-NH3, jiġu ikkontrollati skont eh, id-direttivi. Per eżempju, in-NEC 2016 2884 Nfakkarkom ukoll f'diversi paragrafi ta' dawn id-direttivi li jisħu fuq il-fatt illi n numru kbir ta' impjanti ġeotermiċi qed jirrilaxxaw ammon, eh, sostanzi li nirċsu li u imorru oltre l-ammonti stipulati fil-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Fil-direttiva tal-2009 u anka ftik tal-2004 eh, nitkellmu dwar il-Merkurju. Il-Merkurju li jiġu rilaxxati sa' ħafna kilometri l-bot, u għalek dan jista' jkollu effett negattiv ħafna fuq ċittadini li jgħixu viċin dawn iż-żoni, faċli jiġifieri li dawn eh, dan il-ħsar eh, din il-ħsara tlaħħaq għal ħafna eluf ta' euro. Għalhekk aħna nitolbu illi eh, ma jkun hemm xejn f'żoni illi f'ħamsa fraċ ta' 35 km jiexu n-nis jitwaqfu eh, il it-ħaffir ġeotermiku. Infakkar li hemm bżonn li nagħmlu distinzjoni bejn l-enerġija ġeotermika u dik tal-produzzjoni tal-enerġija minn rieħ u mill-fotovoltaiċi. Nfakkarkom ukoll illi ġew li fis-snin li għaddew aħna sistejna għal produzzjoni tal-enerġija ġeotermika illi ġiet għaskapitu ta' saħħa ta' ħafna ċittadini tagħna, ma ninsewx ukoll is-sitwazzjoni tal-2016. Fakrukom ukoll li tagħmlu distinzjoni bejn diversi kategoriji ta' enerġija rinnovabbli biex bekk iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma jħaltux l-enerġija rinnovabbli mal-enerġija nadifa Sfortunatament din il-lakuna fil-leġizazzjoni tal-Unjoni Ewropea qed tħassibna ħafna u qed toħloq ħafna problemi rigward il-ħsara ambjentali kif ukoll il-ħsara fuq saħħa tal-bniedem. Ħan konkludi, Signora President, fid-daw ta' dan kollu, anka fid-dawl ta' artiklu 227 dwar e, ta' TFU e li tolbu l istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea biex aħna nieħdu passi kompletament, fid-direzzjoni kompletament opposta li kwart l-enerġija ġeotermika. Thank you very much. I would now like to welcome Mrs. Grazie ħafna, Signora Host mill-Kummissjoni ħana dilek il-kelma fuq dawn iż-żewġ punti 16 u 17. Grazzi ħafna, mela din it-tip ta' enerġija b'mod ġenerali hija iktar nadifa mill-enerġija li taħdem bil-fossili. Skont l-istudji xjentifiki l-impjanti ġeotermiċi jarmu 5% ta' dissidu tal-karbonju u wieħed fil-mija tal-kubrit, dissidu tal-kubrit u kimika oħrajn. Iġifiri, edin kważi f'livell ta' zero emissjonijiet, pero bħalma intqal fil-kummenti tal-petizjonanti skont l-aspetti ġeoloġiċi u anka skont it-teknoloġija li tintuża fil-prevenzjoni illi kunem emissjonijiet fis-saffi taħt l-art jista' jkunem eh, kazijiet fej dawn il-figuri ikunu iktar oljina. Lek il-pjanijiet b'zero emissjonijiet eh, hija waħda mill-miri tal-programmi ta' riċerka tal-Unjoni Ewropea, anka l-pjan ta' teknoloġija u kol fuq settur tal-enerġija ġeotermika. Skon, għanzi, fuq l-emissjonijiet minn dawn l-impjanti ġeotermiċi, dawn u mandirizzati fil-leġizzazzjoni ambientali tal-Unjoni Ewropea li jinkludu fost oħrajn il-direttiva ta' valutazzjoni tal-impatt tal-Unjoni Ewropea kif ukoll numru ta' direttivi li semmew qabel. Il-Kummissjoni qed tħares lejn implementazzjoni ta' din il-leġizlazzjoni minnata l autorità Italjani u tenħidu l-azzjoni li hemm bżonn jekk eh, mhux qed ikunu konformi mal-standards illi hemm bżonn. Fuq il-GH l-emissjonijiet tal-gassijiet ta' effett serra anka skont il-linji gwida eh, tal-IPCC dawn jeżistu però hemm din id-distinzjoni bejn l-emissjonijiet li qegħdin jinħolqu mill-bniedem u oħrajn li qegħdin jinħolqu b'mod naturali u għalhekk il-Kummissjoni bħalissa għaddejja bi-studju eh, fuq l-emissjonijiet mill-impjanti ġeotermali illi sa jagħtina aktar evidenza tal-azzjonijiet li hemm bżonn nieħdu fuq livell Ewropew, però minħabba illi jiena minħabba dawn il-karatteristiċi ehm, speċifiċi u anka l-impatt ambientali jenqas, u anka l-emissjonijiet eh, iktar baxxi. Il-Kummissjoni bħalissa ma tħoss illi hemm bżonn jew li kunem hemm regolizzazzjoni tal dawn it-tip ta' emissjonijiet fir-reviżjoni tal-leġizzazzjoni li għandna eh, bħalissa lest li nagħmlu iktar analiżi xaġa li anke diġà bdejna. Però sa jkollna bżonn nagħmlu dawn it-tip ta' deċiżjonijiet meta jkollna studju id-dettaljat fuq propri dawn il-kustjonijiet. Grazzi ħafna, issa ħaniftaħ il- mikrofonu għal-kollegi sur tamburano l-ewel. Asis kollegi, iwa, u għamennu illi dawn l-impjanti ehm, ġeotermiċi u ma soġġetti għal-impatt ambientali u valutazzjoni tal-impatt, eh, pero infakkarkom illi la għal dak li huwa rilax ta' sustanzi li għamlu ħsara u lanqas għal GHGs ma jisirilhom eh, valutazzjoni ta' l-impatt. Eh, nafu illi rigward il- il-kelma ġeotermja, din il-prassi ta' geotermia, eh, tista' tfisser xi ħaġa. Iżda hemm prassijiet oħra, hemm diversi ferat ta' geotermia illi juru studji importanti illi dawn it-tip din it-tip ta' prassi jirrilaxxaw ħafna iżjed CO2 inkluż il-metan il-mitejn minn l-impjanti ta' produzzjoni ta' enerġija illi jaħdmu bil fossil fuels. Walek aħna inħossu li huwa importanti li ssir valutazzjoni tal-impatt ta' diversi modi ta' kif inti tipproduċi l-enerġija permezz tal-ġeotermja. Eh, u għalhekk trid issir valutazzjoni tal-impatt fuq kull tip ta' prassi. Nixtieq ngħid ukoll illi fl-Italja l-impjanti eh, ġeotermiċi għal-kem jirrilaxxaw fl-arja iżjed eh, sustanzi li niċsu mill-impjanti li għatmu bil-fossil fuels u ma xorta waħda qed jirċievu għajnuna mill-Unjoni Ewropea. Minajr eh, l-intervent tal-bniedem dawn il-gassijiet beffet serra iva xorta waħda jiġu rilaxxati fl-arja, però hawnhekk hija kwistjoni ta' ir-rata illi bija jiġu rilaxxati eh, u il dawn il-proċessi eh, qed isiru proċessi li s-soltu isiru firxa ta' numru twil ta' snin qed isir f'ħafna iktar qasir żmien u għalhekk qed jirrilaxxaw jirrilaxxaw fl-arja sustanzi li niċsu li kompli għamlu ħsara u eh, l-tibdil klimatiku. L-aħħar dejta li għanna dwar l-impjanti fit-Toskana huma tal-2007 u jitkellmu dwar 1.5 tunellata ta' merkurju li tiġi rilaxxata fl-arja. Għawek qed nitkellmu fuq um, 750 um, elf uh, tunellata ta' merkurju ta' merkurju illi qed eh, tiġi rilaxxata u għalhekk din hija xi ħaġa li ma tistax tibqa' tiġi ignorata mill-Parlament Ewropew, mill-Kummissjoni u minn awtoritajiet oħra. Sas-sena li għaddiet eh, l-impjanti eh, ma setawx iħallu dan l-ammont jiġi rilaxxat fl-arja, però fl-2017 biss ġi ġi introdott l-obbligu illi inkunu nafu kemm ġi kemm ġew rilaxxati sustanzi li nġsu. Imma l-Italja fl-2017 ma ta' tlebta informazzjoni ta' dan it-tip. Allora, tista' titħalla l-Italja tagħmel li trid kif qed tagħmel. Grazzi l-Onorevoli Mandel issa. Thanks to everybody for Grazzi lil kulħadd għal dawn id-dettalji dwar il-petizzjonijiet li qed nindirizzaw issa. Ovvjament il-pożizzjoni tal-PPE dwar dawn il-petizjoni tija li jinżommu miftuħin għax memx bizzietu informazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni sissa. Ma lebda informazzjoni fil-fat, specialment petizjoni 0829 aħna niproponu li nibatu għal dil itre għal opinjoni u l-Komitat Envi għal iktar informazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Ebbi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina nixtieq intervjeni sempliċement biex intenni illi din il-petizzjoni ovvjament trid tibqa' miftuħa. Il-petizzjoni tkollha fil-fatt iridu jibqgħu miftuħin. Naqbel ma dak li qal il-kollega tal-IPP, dawn il-petizzjonijiet jitfgħu dawl fuq nuqqas kbir min-naħa tal-Unjoni Ewropea għaliex mhux qed tipprovdi linji gwida u regoli biex dan is-settur jiġi regolamentat. Settur li sessa tħalla jagħmel li jrid. Dan għaskapitu tal-ambjent, tal-klima u tas-saħħa tal-bniedem. Naħseb li smajna xeda illi kienu kollha importanti ħafna nishtiq nisħaq bis fuq l-ħar waħda li smajna, partikolarment importanti, il-ċaqliq um, sizmiku illi jiġi xprunat f'dawn iż-żoni f'pajjiż bħal tagħna l-Italja illi huwa suġġett uh, għal terremoti. Naħseb illi dan xejn ma nax nambuh huwa element li rrid jiġi um, konsidrat ukoll biex dawn il-petizzjonijiet jibqgħu miftuħin kemm għal ġid ta' pajjiżna l-Italja kif ukoll għal ġid tal-Unjoni Ewropea ukoll. Għalhekk jiena nixtieq għal darbohra nerġa' ngħid illi l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali jridu jiġu marfa fuq kemm huma perikolużi dawn l-impjanti. Thank you very much. You are the, the last speaker on my list and I... L-aħħar kellima fuq il-lista Walek nishtiq nixbirkom l-attenzjoni dwar kif għanna nindirizzaw din dawn il-petizjonijiet. Hemm raġuni għalfejn kolla kollha flimkien sabiex nindirizzawhom f'approċċ holistiku. Nipproponi illi inżommu l-petizzjonijiet kollha miftuħa, nibatu itri lill awtoritajiet reġjonali differenti sabiex eh, Inwaslu għal messaċ li dan il-taqajem tasif dan il-komitat fil-parlament nġdiju għam l-attenzjoni u koll għal-fat li għet nevalwaw situazzjonijiet. Umbat, nibatu dawn il-petizjonijiet kolla fil-Komitat ITRE għal opinjonijiet possibli u l-Komitat Envi għal informazzjoni kif għal sur Mandan qabel nirrepetu kol illi il-problema t-tider li jaċara però għanna bżon ta' iktar fatti dwar kif nistaw nimxu l-qoddim. Odu attenti għal numru 614-629-829-1-1-845 eh, u 845. Dawn kollu, dawn il-petizjonijiet għandhom xaqsmu mal l-enerġija termika, u l-enerġija rinnovabbli dawn ibatuhom bħala blok l-autoritajiet però imorru f'awtoritajiet differenti. Nara li l-kollegi jaqblu ġifiri nistgħu nimxu hekk. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil petizzjonanti li ġew sawnek, grazzi tal-li ġejtu, tal-li eh, toffru daqstant ħin u sentimenti wkoll għal dan il, din il-kawza u bra dubju l-arfin ta'kom ukoll. Grazzi tal-kooperazzjoni u kol tal-Kommissjoni b'dawn il-każijiet. Grazzi ħafna. Issa naddu għal punt li jmiss prezentazzjoni tal-istudju dwar il-ġestjoni tal-iskart fl-Europa, il-problemi prinċipali u l-aħjar prassi. Għanna li l-esperti Sur Christian Neubauer li huwa manager għal dan l-istudju eh, dan il-komitatu naddilak il-kelma. Thank you very much to the chair and to the petition committee. Grazie ħafna li sir president, li senior presidenti tadni il-possibilità ni prezentaw riżultati ta' dan l-istudju jina mill-Aġenzija Ambientali fl-Awstrija u għamilna evalwazzjoni tal-petizzjonijiet marbuta ma' kwistjonijiet marbuta mal ġestjoni tal-skartu fl-20 minuta li ġejjin ser nippreżenta l-istudju tagħna. So the content, uh, some key data on the study, I will go very... Ser naddi malajr, eh, ser li prezenta malajr informazzjoni principali fuq l-istudju, ser nagħti xi informazzjoni fuq il leġizrazzjoni li hija koperta min-naħa tal-petizzjonanti u fil-qosor ukoll ser nitkellem dwar l-impetizzjonijiet analizzajna u nati ħarsa ġenerali lejn dawk li konsidrajna għall-analiżi ser ukoll nofru kontribut fuq l-aħjar prassi illi b'xi każijiet diġà hija introdotta fl-istati membri speċifiċi fl-Ewropa. Nixtieq ukoll nofri xi rakkomandazzjonijiet għal approċċ aħjar. Informazzjoni prinċipali fl-istudju. Dan l-istudju ġi kommissjonat mill-Kumitat Peti, mill-Parlament Ewropew u sar fl-Aġenzija tagħna. Aħna użajna l-aktar informazzjoni li kienet disponibbli mill-petizzjonijiet, importanti li nsemmi li il xor kollu li sar għabbażi ta' evalwazzjoni preċedenti li sar fl-2011. Aħna dak iż-żmien analizzajna 101 petizzjonijiet u fl-2017 analizzajna 10 li għandhom xaqt ma' dil-kwistjoni. Mbagħad ħarsa ġenerali. Ma nistax naqra tajjeb għax il-kidba hija żejra ħafna. Kif tistgħu taraw hemm erba punti fokali, erba suġġetti li huma koperti mill-petizzjonijiet nistgħu naraw illi l-ewwel kolonna għandha x'taqsam mal proċeduri ta' permittenza, il-żona il-ħamra hija għal 2011 u il-żona l-blu għal evalwazzjoni tal-2017 għandna 52 petizzjoni b'kollox li għandhom xjaqsmu mal-ewwel suġġett. Mbagħad it-tieni kolonna l-operazzjoni ta' falċitajiet eżistenti, jiġifieri talbit kollha illi għandhom xjaqsmu ma l-operazzjoni reali tal-faċilitajiet għanna b'kollox 54 petizzjoni li jindirizzaw dan is suġġett mill-petizzjonijiet kollha li huma 111. Barra minn hekk hemm is-suġġetti tal-funzjonament tas sistema ta' ġestjoni tal-iskart hawnhekk għandna 28 petizzjoni illi jindirizzaw din kwistjoni u mbagħad l-aħħar kolonna għandha staqsam ma' suġġett ġdid illi ġi evalwat fl-2017 u dan għandu x'jaqsam mal-ġestjoni ħażina ta' skart radioattiv dawn huma żewġ anzi erba' suġġetti illi ġew indirizzati mill-petizzjonijiet. Fl-2017 rajna wkoll li eh, l-operazzjoni tal-faċilitajiet eżistenti hija mira prinċipali tal-petizzjonijiet ġodda tal-2017. It-tabella li jmiss għanna ħarsa ġenerali tipi ta' faċitajiet li huma koperti mill petizzjonijiet hawnhekk naraw li l-miżbliet fl-2017 għadhom l-aktar tip dominanti ta' faċilitajiet ta' ġestjoni tal-skart illi hemm tassib dwarhom. Fl-2011 kellna 58 mizbla li kienu koperti mill-analiżi tagħna u bat fl-2017 erba' mizbliet. Settur importanti ieħor huma il-faċilitajiet l-oħra bħal dawk ta' ħażna jew ta' trattament għandna tliet petizzjonijiet li ġew analizzati fl-2017 ma kien hemm l-ebda petizzjoni fl-2017 illi indirizzat l-iskart relatat anzi ġej mill-proċessi ta' produzzjoni u faċilitajiet ta' produzzjoni industrijali bħalma qalu oħrajn qabli Dan huwa relatat mal-ġestjoni tal-skart radioattiv li ma tipi ta' skart edin nanalizzaw. E, skart solitu municipali u skart iħor li ma mux perikolus. Dawn għadhom importanti fl-2017 palma qabel suġġett ġdid huwa e, skart radioattiv fil-fatt kien hemm żewġ każijiet fil-2017 għandhom x'jaqsmu ma' dan. Hemm ukoll l-iskart perikoluż u l-iskart tossiku li għadhom importanti fil-petizzjonijiet. Ħarsa ġenerali lejn il-perspettiva ġeografika. Naraw illi ir-raġunijiet tal-ixlok għandhom iktar problemi. U l-beach istaw kol fiċ-ċentru tal-Europa, Franza, per eżempju, għawnek u kol naraw petizjonijiet li tres u għoddim il-Parlament Ewropew. Dak illi għamilna hija illi rajna lim lima leġizlazzjoni dwar l-iskart hija koperta fil petizzjonijiet u rajna l-artikli li huma koperti b'mod dirett. U naraw fl-istudju li m-artikli l-aktar li huma koperti, ovvjament, eh, direttiva affas dwar l-iskart artiklu 4, eh, per eżempju artiklu 11, li għandhom xjaqsmu fost l-oħrajn ma miri ta' riċiklaġġ, dawn jissemmew ħafna drabi. Un batem mid-direttiva dwar il-mizbliet din tissemma ħafna fil-petizzjonijiet issibu kemm il-darba jisemmaw l-artikli fl-istudju. Umbat il-ġestjoni ta' skart radioattiv, għawnek mannix leġizrazzjoni marbuta ma' l-iskart, pero għanna leġizrazzjoni ta' trattat ta' Għawnek rajna erba regolamenti, il-regolament fuq il-ġestjoni responsabli sigura ta' skart radioattiv u karburant. Hemm suġġett fuq il-ħażna interim ta' skart radioattiv u mbagħad għandna eh, il-rimi legali ta' skart radioattiv Unbat għanna leġizlazzjoni relativa kustjonijiet oħra li nsibuha fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Unbat għanna laqsma ta' il-menti prinċipali għanna l-proċedura ta' permittenza, l-impatt possibli, l-impatt negativ possibli fuq l-ambjent, unbat għanna u kol in-nuqqasijiet fis-sistemi ta' ġestjoni ta' skarb mod ġenerali, u mbagħad għandna ir-raba eh, qasam eh, ġestjoni ħażina tal-iskart radioattiv u f'dawn ir-raba eh, l-erba qasma provajna nsibu nuqqasijiet nagħtu xi rakkomandazzjonijiet għal approċċ aħjar għal darba nixtieq nurikom, tistaw taraw t-tipa jazzira ħafna, pero fuq Eh, din it tabella tistgħu taraw li petizzjonijiet ġew analizzati fl-2017 għandha tnejn mill-Italja ġejjin mill-Kalabria, tnejn minn Greċja li għandhom x'jaqsmu l-aktar mal-misbliet, tnejn minn Spanja illi għandhom x'jaqsmu mal-pjan ta' ġestjoni tal- l-iskart snej minn Franza, waħda mill-Ungarija u l-aħra mill-Slovakkja. Dawn ikkonsidrajni jew fl-analiżi tagħna. Nippruvaw naraw li ma suġġetti huma koperti minn dawn il-petizzjonijiet. mbagħad naraw li nuqqasijiet l-aktar illi jorqtu lajn. bat elaborajna rakkomandazzjonijiet l-ewwel suġġett proċeduri ta' permittenza li huma li huma in prinċipali li identifikajna fil-petizzjonijiet, per eżempju il-faċilità mhux qed opera permess m'hemmx involviment tal partijiet interessati, Eh, m'hemmx evalwazzjoni sħiħa tal-impatt ambjentali, hemm nuqqas anzi informazzjoni nieqsa minnaħa tal-awtoritajiet l partijiet interessati u affettwani dawn huma il-nuqqasijiet li identifikajna fil petizzjonijiet il-rakkomandazzjonijiet huma ġenerali. L-ewwel rakkomandazzjoni ntejbu l-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet, l-operaturi u l-partijiet interessati u affettwati. Rridu introduċu kontrolli ta' kwalità u sistema ta' verifikazzjoni għal l-evalwazzjoni ta' impatt ambientali niprovdu bizzejt kapacità amministrativa għall autoritajiet nazjonali, reġjonali u lokali u niżviluppaw iktar standards għal protezzjoni ambientali. Dwar l-aħjar prassi, ovvjament diġa hemm ħafna proċeduri stabiliti fuq livell Ewropew. U fl-istudju radna ridna nofru xi perspettiva dwar fejn in-nuqqasijiet jiġu indirizzati u fejn issib lodot stabiliti sabiex ittejja bis-sitwazzjoni dwar l-evalwazzjoni ta' impatt ambientali hemm diversi gruppi ta' esperti fuq livell ta' Unjoni Ewropea, hemm skambju ta' informazzjoni warfin, hemm rapporti disponibbli fuq l-applikazzjoni l-effettività tal-direttiva tal-evalwazzjoni ta' impjatt ambientali, din tista' tintuża bħala l-aħjar prassi u bħala gwida sabiex nidentifikaw approċċ aħjar għal-futur. Hemm il-konsultazzjoni pubblika, u hemm eh, rapporti ta' implementazzjoni nazzjonali li huma disponibbli dan il-Kummissjoni tista' issib ħafna informazzjoni dwar x'jista' jtejjeb fil-pajjiżi Ewropej u mbagħad hemm l-istituzzjoni ta' standardizzazzjoni Ewropeja illi ehm, titkellem dwar ċertu proċeduri ta' permittenza. jitkellem dwar kemm għandhom ikunu bot l-impjanti mill-djar. U tafru kol gwida dwar il-permessi. It-tieni suġġett impatti minn faċilitajiet eżistenti hawnhekk in-nuqqasijiet prinċipali li identifikajna kienu periklu għas-saħħa għal ambjent minħabba l-operazzjoni mixxirqa tal-faċilità rajna li hemm impatt fuq il-saħħa il saħħa tal bniedem mbagħad kien hemm forsi kontroll mhux u naqqas ta' monitoraġġ u kontroll ma kienx hemm sistema tan tif fil-faċilità ma kienx hemm adattazzjoni teknika żejt fil-faċilità eżistenti, ġifir ma jaħdmux blaħjar aħjar tekniki disponibli fuq livell Ewropew. Xi petizzjonijiet qalu illi dan ma jsirx boċċira mbagħad l l-inqas operazzjoni legali tal-faċilitajiet ta' trattament tal-skart nisimni simni kol fil-petizjonijiet. Rakkomandazzjonijiet u ma ġenerali mill-ġdijt. Tajnijom u kol fil-studju tana irridu aktar kapacità amministrativa għal autoritajiet nazjonali reġjonali lokali responsabbli għal permessi u l-proċeduri ta' monitoraġġ ikun hemm kejl online ta' emissjonijiet prinċipali u l-parametri tal-proċess sabiex ma jkunx hemm operazzjoni inkorretta tal-paċilità ikun hemm ir-riżultati tal-kejl online disponibbli għal pubbliku sabiex ikollok iktar kuxjenza kuxenza tinvolvu koll il-pubbliku fl-operazzjoni. iva bħalma t tinvolvi il-pubbliku f'dawn il-proċeduri. Fl-aħħar zda mhux l-inqas tagħmel ispezzjonijiet fuq is-sit tal facilitajiet din tmur tajjeb mal-ewwel punt għax importanti li l-awtoritajiet ikollhom il-kapaċità sabiex jagħmlu ispezzjonijiet tal dawn il facilitajiet hija importanti ħafna u mbagħad l-aħjar prassi dwar dan it-tieni punt l-impatt ta' faċilitajiet eżistenti hemm mill-ġdid istituzzjonijiet Ewropej li jindirzaw dan is-suġġett u n-network jaħdem tajjeb ħafna network ta' awtoritajiet li jagħmlu attivitajiet konġunti, ispezzjonijiet konġunti, per eżempju fil-frontieri. Dan huwa importanti ħafna sabiex issa is-sitwazzjoni titjieb. Il-network Impel ukoll jindirizza eh, l-ispezzjonijiet ta' mizbiet ġifiri hemm gwidi tajbin. U bat hemm eh, il-BAT l-aħjar tekniki disponibli. Il- fit-12 ta' april il-Kumitat ta' artiklu 75 ser jirtaqgħu ser jivvota fuq l-aħjar fuq id-dokument anzi tal-aħjar tekniki disponibbli għat trattament tal-iskart u emmek insibu gwida tajba u bat em l-aħjar prassi ta' ġestjoni em l-aħħar abbozz disponibbli mill- iċ-ċentru ta' riċerka konġunta f'Sevil u dan jista' jtejjeb is-sitwazzjoni għal faċilitajiet eżistenti wkoll. It-tielet suġġett is-sistemi ta' ġestjoni tal-iskart mod ġenerali, hawnhekk nistgħu naraw ukoll nuqqasijiet li għandhom x'jaqsmu mar l kopru kapaċitajiet ta' rimi. Iċ-ċittadini huma kontra, verament kontra ċertu proġetti, um, per eżempju, il-kwistjoni ta' not in my backyard. Din hija kwistjoni li għadha tissemma mill petizzjonijiet. U bat um, il il rim illegali jew jindbatu fuq bastimenti e, dan l-iskart li huwa ovvjament illegali. Rakkomandazzjonijiet u ma simili għal dawk ta' qabel, sibu kollha ħjar prassi għal dik kwistjoni li semmejt qabel. Impel hawnhekk tistgħu issibu gwida fuq l-ispezzjonijiet jessibu riżultati tajbin ta' attivitajiet konġunti bejn l-istati membri, awtoritajiet reġjonali u lokali. U bekk tistgħu issibu ħafna informazzjoni. Nixtieq insemmi wkoll illi fuq livell Ewropew hemm pjattaformi disponibbli fejn l-awtoritajiet jistgħu jagħmlu skambju ta' informazzjoni fuq attivitajiet illegali fejn il-pulizija wkoll tista' taqsam informazzjoni fuq l-attività illegali tista' ssib dan dawn is-siti u inizjattivi li diġa ma stabiliti fuq livell Ewropew tarawhom fuq l-iskrin kif ukoll fl-istudju finalment nixtieq. Nala din il-preżentazzjoni u najt illi l-analiżi ma kienx preċiża, analizzajna 10 petizzjonijiet fl-2017 pero kienet ibbażata fuq ir-riżultati tal-2011. Tajjeb li konna stampa ġenerali u tistaw fil-fatt għaf fl-istudju tagħna naħseb illi dan huwa disponibbli llum ukoll. Tajjeb illi kollna din l-informazzjoni qabel ma nindirizzaw l-kwistjonijiet Greki dwar ġestjoni tal-iskart. Eh, dan huwa diffiċli għaċ-ċittadini. Nixtieq nirringrazzjak Sur Neubauer tal-li zammet fil-qosor u għettinna x'inhuma il-problemi bħalma għat ir-riċerka il li saret fl-2011 issa ġiet aġġornata u għanna dal-istudju dwar ġestjoni tal-skart fl-Ewropa jiena nissuġġerixxi illi l-awtoritajiet Griki b'mod partikolari jaqraw dan l-istudju aħna noqogħdu fuq il-membri Griki mill-gruppi politiċi differenti ibatu dan l-istudju l-awtoritajiet lokali għaliex eh, huwa studju li jista' jkun utli fil-ġran fil-ġejjin. Qabel nitlu fil-petizzjonijiet nista' ngħaddi il-kelma li Sur Diaz Dej Castello, rappresentant tal-Kummissjoni. Grazzi, Senjura President, jena Jorge Diaz minn DGMV Environment. L-għonet nishtiq nir-ingrazzja l-dan l-espert għal dan l-studio jena nista nikkommenta biss rigward il-fat illi l-iskart radioattiv jaqa barra mill-ambitu ta' din id-direttiva. U fil-fat dan jaqa taħt tom tlieta. Interessanti, meta ħarist lejn slide numru 7, rajna eh, fejn kienu l-petizzjonijiet fl-2011 u ma kienx eh, ta' sorpriza illi kienem ħafna li kienu ġejjin minn l-Irlanda, eh, l-Italja u l-Greċja. Fit-tlitt stati membri Eh, fil-kas ta' tlet stati membri, dawn tlet stati membri tresqu u dim orti Ewropea tal-Ġustizzja u ġew akkużati bi prassi mhux ġusta ta' mm, ġestjoni tal-iskart. Fortunatament sal-lum l-Italja u l-Greċja għadhom qed iħallsu ħafna eh, ħafna sanzjonijiet minħabba miżbliet mhux Eh, mhux ġustifikati u mhux ġestiti kif suppost u fil-każ tal-Greċja anka minħabba il rimi mhux xera ta' skart eh, eh, radioattiv. Permettu li ngħid ukoll illi ħadd nota tal possibilità ta' nuqqasijiet u anka ta' rokkomandazzjonijiet li intom għaddejtulna u fil-fatt nixtieq illi u ukoll illi F'Diċembru 2015 il-Kommissjoni permezz ta' pjanta azzjoni tal-ekonomija ċirkolari ippruvat tieħu il-ġestjoni tal-iskart fuq livell ieħor. Mhux biss fl-Unjoni Ewropea, iżda b'mod partikolari fi stati membri illi uh, kienu jinsabu lura fl-Unjoni Ewropea. Saw maċ fadal waqt għal eh, mizbliet li mhumiex kif suppost u fil-fatt aħna implementajna skadenza sena 2030 biex neliminaw il-mizbliet eh, mija u stabilixejna l-mira biex l-Unjoni li l-Unjoni Ewropea issir ta' eżempju għal partijiet oħra tad-dinja f'dan il-kuntest. Però sa dik id-data sal-2030 irridu nagħmlu tajba' żewġ lakuni. Waħda dik tal-implementazzjoni legali meta wieħed e, jikkompara ir-records tal-istati membri u il-lakuni ta' investiment li jeżistu. Hawnhekk għanna strategija u anka wkoll strategija ta' fondi tal-Unjoni Ewropea li trid tiġi rispettata. Għalhekk qabel ma il-Kummissjoni Ewropea tirrikorri għal um, mezzi iktar sodi, mezzi legali zet sodi, jġifir li tressa eh, l-Istati membri u dim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizja, il-Kummissjoni Ewropea għandha l-intenzjoni li tejn l-Istati membri, per eżempju permezz tal-revizjoni ambientali li ssir l kull stat membru. Tieni qed norganizzaw seminars Mm, fil-kas ta' stati membri li qed jisibu diffikultà biex jisommu mal-miri tal-Unjoni Ewropea. Qed ukoll norganizzaw fażijiet ta' peer learning illi jkun hemm fihom skambju tal-aqwa prassi fil-kas tal-Irlanda mhux talli kellha problema u solvita talli irnexxi lanka ta' kien tkun ta' eżempju għal stati membri oħrajn pa' Rumanija. Jiġifieri in ġenerali aħna tagħmlu l-almu tagħna sabiex niżguraw illi l-istati membri jikunu mixin, jibdew mixin fid-direzzjoni tajba. Biss meta dan kollu jfalli, il-Kummissjoni sfortunatament ikkolla tieħu azzjoni legali permezz ta' proċeduri ta' ksur. F'każ ta' djufijiet sistematiċi u jiena wek nisħaq fuq dan il-kunċett, djufijiet sistemiċi għaliex aħna sfortunatament ma nistawx eh, ikollna ikolna eh, informazzjoni dwar kull każ individwali Għalek, f'każijiet fejn ikun hemm stati membri illi juru djufijiet sistemiċi mek ser ikunu l-istati membri illi kollu ħalsu dan il-prezz. Grazzi, grazzi ħafna anka ta' kooperazzjoni tajba rigwardin il-kwistjoni, grazzi tal-li ġejt fostna u tal-li ser tkun fost anka fil-ġejni biex tiżgura li d-direttivi jiġu implementati kif suppost u nittamaw illi dan iseħ kullum kien fl-Ewropa. Sfortunatament, attualment dan mhux il-każ. Issa ndur li l-kollegu nitlobhom sabiex jagħmlu interventi osra ħalli neħelsu bil-petizzjoni tagħna. is senjura Miranda l ewel Grazzi ħafna. Dan l-istudju naħseb għandu ċerta nuqqasijiet, mod partikolari rigward eh, situazzjoni f'Galizja. Rigward il-pjan ta' skart solidu ta' Galizja, jiena nixtieq natikom xi informazzjoni. Għaliex, il-Kummissjoni wara kollox tinsab mana, tinsab fostna, u għalhekk naħseb illi tista' tejna Fil-fatt, il-35 assoċjazzjoni involuti hawnhekk kienu qed jgħidu illi li narmu iżjed skart mhux il-modell li għandna insegwu, għandna nimiraw għal skart zero pal qalet il-Kummissjoni u ġestjoni iktar għaqlija tal skart Barra minn hekk il kwestjoni ta' l-użu mill-ġdid u kol irrit jiġi studjat. Sfortunatament f'Galizja flok ma um, l-iskart qed jonqos, l-iskart qed ikompli jiżdied. Hemm ukoll il-problema tal-iskart perikolus ukoll. Il-pjan huwa wieħed iċċentralizzat illi qed joħloq iżjed skart, skart anka danus, u il dan l-iskart qed jiġi trasportat għal distanzi twal. Dan iġib miegħu diversi spejjeż, anka spejjeż ta' mm, ta' trasport, eccetera. Ovvjament il-problema mhijiex illi m'għandniex din it-tip ta' informazzjoni, imma illi aħna mm, bħala ċittadini ta' Galizja nixtiequ illi din il-petizzjoni tibqa' miftuħa u tiġi trattata. Miranda, dawn l-affarijiet jiġu diskussi fil laqat tal-koordinaturi, jiġifieri niġbidlek l-attenzjoni sabiex tiġbed l-attenzjoni tal-koordinatur tiegħek dwar dan. Issa, is-Sinjura Ferrara. Grazzi ħafna, Sinjura President, zewċ żewġ eh, rapporti eh, jirrigwardaw ir-reġim tiegħi Kalabria fl-Italja. Erba' snin ilu fl-istess ġurnata meta jiena tkellimt dwar il-problema tal-ġestjoni tal-iskart f'Kalabria, l-Italja ġiet ikkundannata mill qorti Ewropea tal-Ġustizzja minħabba miżbliet eh, illegali li jeżistu minn dak iż-żmien law pajjiżi ħallas 178 miljun euro. Sa dak iż-żmien ma nafux eżattament kemm eh, l-iżbliet illegali inalqu. Pjuttost nista' ngħid illi minn dak iż-żmien law komplew jiżdiedu anka rigward l-rimi eh, ta' likwidi. Ta Kalabria u kol mux qed tagħmel kif suppost u lanqas ma qed tkun konformi mal-direttiva Ewropea. Eh, sfortunatament, is-sitwazzjoni hija ħażina ħafna kemm rigward il-tniġġis tal-ħamrija u tal-ilma kif ukoll il-sitwazzjoni eh, tal-ambjent f'Kalabria hija problematika memx strateġija ċara illi għanna insegu għal l-użu mill-ġdid, ir reċiklaċ skont e, direttivi tal-Unjoni Ewropea u lanqas ma qed e, nisħu fuq dan u lanqas ma qed jiġi ma lanqas ma ġimalu l-impjant ta' ġeja tawro. Fil-fatt hemm ukoll provinċi illi fihom hemm konflitt reġjonali biex bekk u mhux qed jiġi meqjus il-fatt illi ċerta impjanti qegħdin viċin ħafna ċerta zoni u wirt kulturali u storiku. Iċ-ċittadini u bil-raġun qed jomsu mhux ħażin minħabba dan kollu. F'xi każijiet dawn l-impjanti għandhom bżon ta' u kol eh, mizbli tal-jom stess fejn jarmu l skart tagħhom stess altru mill-li u il-mizblit li diġġa għanna. Ixtin iġbet l-attenzjoni tal-Kommissjoni Ewropea biex eh, nħedġiġa li tkompli tagħmel monitoraċ fuq eh, il-pjan reġjonali biex insegwu id-direttiva għaffas li għandha x'taqsam ehm, ma dan is-suġġett. Barra minn hekk bħala persuna responsabbli mill direttiva rigward il- Parsin tal-ambjent, nixtieq nistieden il-Kummissjoni Ewropea sabiex Zomni l kustjoni eh, tal-ħsara li jisiru l-ambjent u tkompli tisa u kol fuq il konċet ta' minna inġġa saħallas. Mbżon u kol ta' font Ewropew biex namlu tajjeb għal ħarsin tal-ambjent f'każijiet ta' kumpani li ifallu. Dwar mbagħad l-iskart li eh, l-iskart li huwa dannus, dejjem mill-entità Kalabria xejn ma qed jiġi meqjus rigward il-lieħ illi qed jagħmlu organizzazzjonijiet kriminali minn dan l-iskart. Diversi kienu l-istudji illi juru illi hemm dan il-kummerċ ta' skart tossiku illi qed wassal liħ kbir għal dawn il-kumpaniji, dawn l-organizzazzjonijiet kriminali u l-iktar wieħed eh, ċar kien dak ta' ġoli Rosso fil-raħal ta' Amantea. Għalek jiena nishtiq illi eh, ċittadini li jon li jiexu eh, f'diversi zoni ta' Kalabria jiena ta' widen biex pek jiġu finanzjati programmi tal-ħarsin tal-art u l-ibħra u l-ilma u koll, għalix dan huwa partikolarment importanti, mux biss għaxaħares ħares l-ambjent, istanka e, eh, jirrispetta il-saħħa ta' ċittadini, tissa u tal-ġejjeni. Grazzi ħafna, sempliciment nishtiqna illi nifukaw fuq l-istudju. Mbagħad eventwalment ser noqogħdu nitkellmu dwar id-diversi petizzjonijiet jekk eh, nibqaw sejn eh, b'din ir-rata ħan nitilfu kompletament il-fil illum war nofsinhar. Signor Mar Sur Marjas, jekk joġbok eh, inti provajni titkellem xogħol wisqħin. Iva, Signora President, dan huwa studju interessanti ħafna dwar il-ġestjoni tal-iskart fl-Ewropa. Ma dubju illi dan huwa suġġett illi jrid jiġi um, ehm, immonitorat kif suppost. Ħa nismaw anka li xi um, xi awtoritajiet Grigi jitkellmu wkoll, però jiena interessat nisma' x'hemm bżonn isir f'termini iżjed ġenerali. Ħafna persuni qed jitkellmu kontra leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Imma ser jiġri, il-Kummissjoni Ewropea tieħu azzjoni iċ-ċittadini għandhom bżonn ta' azzjonijiet immedjati qed jitolbu illi proċeduri ta' ksur jimbdew immedjatament. Għaliex hawnhekk qed naffaċċaw sitwazzjoni diġà li diġà saret, per eżempju, jekk ikun hemm miżbla jew miżbla li mhijiex ġestita kif suppost. X'ser jiġri? Il-pajjiż ser jitressa qoddim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, dan joħodilhom xi tliet snin erba' snin, uh, jista' jkun hemm l-Istat Membru jappella, mbagħad jiġi l-Istati Membri sanzjonati u hekk ħelu ħelu jgħaddu xi seba' snin. Jiġifieri r riżultati immedjati kif nixtiequhom mhux ser niksbuhom u proprju dwar dan irridu nirriflettu kif il-kumitat tagħna jista' tassew jikseb seta il-possibilità illi iwaqqaf immedjatament dawn il-prassi dannużi għalix jekk eh, ser nibdew il-proċess issa u l-affarijiet ser jimbidlu xi sita jew seba' snin oħra jekk jimbidlu wara kollox, dan mhuwiex dak li jixtiequ ċittadini tagħna. Propju dwar dan xtaqt nitkellem u nixtieq nisma' wkoll x'tixtieq tgħid il-Kummissjoni dwar dan biex bekk il-miżuri jittieħdu mill-aktar fis possibbli. Bħala kumitat jekk jirnexxilna nagħmlu dan, jirnexxilna niksbu żewġ taffarijiet. L-ewwel, eh, ikun irnexxilna nibdew proċedura ta' emerġenza biex bekk jekk ikun hemm problema, jista' jkun hemm diskussjoni um, urġenti u fi żmien xarej jew li set li set erba' xhur l-affarijiet jinbidlu. Mbagħad reċentament tibda deċiżjoni dwar l-Italja biex jiġu mwaqfa immedjatament attivitajiet viċin lag fl-Italja. U kif rajtu, irnexxielna nam niksbu dan, irrexxilna waqfu l-attività illi l-autoritajiet lokali u reġjonali kienu qed eh, ibassru għal reġun fl-Italja. U irridu namlu fil-ġejjeni, irridu nevitaw il-ħsara, mux nintervjenu kull meta il-ħsara tkun diġa saret, ma nixtux li għaddu sabat minn snin, u bat nejdu Iva kienem ksur tal-leġislazzjoni Ewropea. Hemm bżonn li nieħdu azzjoni immedjata. Grazzi. Iva, grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis-sur Hundis. Grazzi ħafna, Sinjura President. Naħseb li dan huwa studju interessanti ħafna. Jiena smajt dak li jintqal. Um, Fil-fatt, jiena xtaqt inkunaw għal petizzjonijiet grigi u nkun inkunaw ftit qabel. Però jinteressani wkoll, interessani wkoll dak li qalu l-Kummissjoni Ewropea meta tkellmu fuq ir tal-Istati membri. Sinjura President, jina fortunat bizzejet li kont membru tal-Kumitat Peti għal drabi oħra parti din id-darba. U jina u kol ċittadin tal-Greċja. fil-Greċja ilna nitrattaw kwistjonijiet eh, mal-Kummissjoni Ewropea sa minn meta jiena kont Ministru. U allura forsi jien għandi opinjoni differenti ta', ta mini ir-responsabilità u nifhem ukoll li jista' jkun hemm ħafna opinjoni differenti, però dan l-istudju ma jistax imur oltre l-istatistika li tgħidilna illi problemi ta' ġestjoni ta' skart jeżistu li żjed fl-Italja, fil-Greċja u reċentement anke fl-Spanja. U għalhekk kienet saret żjara u ġi infassal rapport ukoll. Però tweġiba li ma tistax tagħti rapport hija għaliex għaliex f'dawn il-pajjiżi mod partikolari fl-aħħar snin. Għaliex il-ksur zdiet. Fil-passat kien qed jiġi ġustifikat bħala xi tip ta' dewmien ma kienx predispożizzjoni kulturali biex dan isir. Iżda da m'għandu x'jaqsam xejn fl-opinjoni tiegħi eh, fil-kas tal-Italja il-problema hija dik tal-mafja u l-ġestjoni mafjuża wkoll. Uh, illi tefat idea u difreja fuq uh, kull tip ta' proġett ta' dan it-tip. Mbagħad kien hemm ukoll noqqas ta' mm, kapaċità min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea illi tagħmel ċerta ħsara. Dan għal xi dovut. Dan hu dovut għal fatt illi f'ħafna mill-valutazzjonijiet tal-impatt il-leġislazzjoni Ewropea li siet reċenti ma ġiet inkluża. U għalhekk u fil-fatt dan kellu jiġi meqjus. Iżda huwa proprju minħabba fek illi hemm dan id-dewmin u hemm dawn in-nuqqas eh, ta' din in-nuqqas ta' koerenza. Tajjeb, issa nistaw ngħaddu għal petizzjonijiet infushom Is-Sur Neubayer saħħa ħafna fuq l-aqwa prassi, l-best practice. Fil-fatt il-Kummissjoni tista' taġixxi meta jkun hemm djufijiet sistemiċi u uh, ksur li tolbu u jixprunaw proċedura ta' ksur. Li kien hemm numru anka ta' pajjiżi li ma kinux affettwati. U naraw allura xamlu tajib dan il-pajizi junsegu l-eżempju tagħhom dak mod intelligenti ta' kif nistaw inkomplu u xek dak huwa il-kontribut tagħna għall-awtoritajiet lokali, reġjonali u anka nazzjonali. Ħarsu lejn xammel ħadd ieħor u għamlu bħalhom. Issa nerġa' nirringrazzja lis-sur Neubayer tal-li kien magħna illum Issa l-petizzjonijiet, petizzjoni 212 fuq il-ħolqin ta' siti ta' eh, mizbla f'Karvunari, il-petizzjonant huwa Johannes Papadopoulos għal massimu ta' ħames minuti. Grazzi ħafna. Mela, 10 snin, għaddew 10 snin mill-data illi aħna is sottomejna din il- petizzjoni mux nur ritratti u laqasna mill prezentazzjonijiet. Il-Kommissjoni fitra fil-passat dubitat kem kienu veri id-dejta u anka ritratti tagħna. Jiena mux ħaniħu ħames minuti, pero jekk joġobkom Isimawni, għatu Għal lef kimi kif tafu fortunatament il-proġett hemmhekk mhux qiegħed jaħdem għal żewġ raġunijiet. L-ewwel minħabba min jiex hemmhekk u anka minħabba s-sitwazzjoni illi inħolqot u dejjem infakkarkom eh, minħabba Marija Kaluki li tilfet ħajjita u koll. Dejjem infakkar ilkom din l-istorja. Il anka eh, kienem sintku illi u koll qed jieħu responsabilità tagħha din il-ħaġa u din is-sajf eh, minħabba anka li jkun l-istaġun ta' turisti sa jispiċċaw ma għu jistgħu jagħmlu xejn u anka minħabba problemi ta' saħħa tal-bniedem marbutin ma' dan. skużawna tal-li xejn irrabjati l-lum għalix faħar mill-axar inna xar snin għaddejjin, anka nitkelmu fuq punti importanti ħafna għawnek. Mela, għaddew xar snin, bħalma diġaħet il-ħofra li kienet din il-landfill, issa l-lum saret montanja. U fl-aħħar mill-aħħar din iż-żonna ta' karvunari qed toħloq xi tip ta' likwidu trasparenti ħireċ minna din il mizbla fir-reġjun Manix, la, dan il-level ta' mija ta' riċiklaċ, għanna 120%. Din xi ħaġa li ma titwemminx il-nies ta' Iprus jaħsbu fil- fl-iskar tu jisu jew awtomatikament jirriċikla ruħu. għamlu miraklu dan nies. Jiena mhux qed nikdeb hawnhekk, dan huwa miraklu illi hemm provi għalih iktar minn darba u s-sanka l-awtorità kompetenti ġifiri id-diġi tal-ambjent tal-Komissjoni kol ħarset l-leja, ħarset l ħedan il-kas. Pero fuq Karvunari, ma nafx kif jistaw jamlu miraklu simili, forsi nistaw jew anzi u koll l-istess miraklu jkun jista' jsir x'imkien ieħor. Is-sur kun injotis mill-Kummissjoni jekk joġbok. Grazzi ħafna, Signora President, sa nirrispondi. fil-qosor. Fuq dan is-sit tal-iskart. Eh, din il-petizzjoni fetħet fl-2008 eh, minħabba li dan is-sit ma kienx qiegħed jaħdem kif suppost. Fl-2015 il-kumitat ta'kom kien informat illi wara spezzjonijiet li saru mill-autoritajiet reġjonali ma kienx hemm dawn il-problemi u dan is-sit kienet jaħdem aħjar. Fl-2015 għalhekk il-proċedura ta' ksur inalqet. Għalhekk nuħbex ngħidilkom illi eh, għandna din litra ta' 15 ta' marzu minn dan ir-reġjun lejn il-kumitat ta'kom illi tikkonferma illi dan is-sit qiegħed jaħdem b'mod eh, tajjeb. Il-Kummissjoni Ewropea m'għandix id-dritt li tagħmel ispezzjonijiet fuq is-sit u għalhekk jiena ma nistax nikkonferma jew inkella ngħidilkom illi mhijiex veru eh, dak li qed jintqal fl-ittra, però biex ma noqgħodx indum iż-żejjed anke minħabba li tkellem il-kollega tiegħi diġà, Il-mira hija illi sal-2030 ikun hemm tnaqqis drastiku tal- tal-landfills. Din hija l-ar alternativa li tista' tintuża f'termini tal leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, però mhijiex illegali sakemm din titħaddem mod tajjeb skont l-autoritajiet reġjonali il-pjan ġdid ta' dan ir-reġjun Epiterus għal trattament tal-iskart tal-ibliet dan is-sit karvunari mux ħajibqa' jirċievi skart raw, raw eh, waste imma jirċievi tip ta' skart differenti, dak inert. Edi nużaw entitajiet differenti sabiex nejnu l dan l-istat membru l-Greċa li għandu ċerta diffikultajiet bil-ġestjoni tal-iskart sabiex itejjeb il-rendiment u l-prestazzjoni tal-iskart ta' dan is-settur ħalli ma jsirux l li saru fil-passat. Grazzi ħafna, grazzi mela issa ir-reprezentazzjoni permanenti tal-Greċja li sa jitkellem is-sur Manzaris. Fuq wara netta tal-kamra. Grazzi ħafna. Mela, jiena ninsab hawnhekk mir-rappreżentazzjoni ta' permanenti ta' tal-Greċja u qed nħu pjaċir tal-li hija hawnhekk waran wara nofsinhar. Jiena nishti insemmi dejta riċenti fuq din il-ġestjoni tal-iskart mod partikolari fid-żona li għandha xtaqsam ukoll ma' din il-petizzjonijiet. Mela, ħan referi għal dawn eh, mod speċifiku dawn huma din hija informazzjoni teknika li nista' ukoll ngħaddiha lis-sekretarjat wara wkoll. Aħna u anzi napprezzaw kull tip ta' informazzjoni li tista' tgħaddilna. Grazzi ħafna Grazzi, il-kollegi issa, signora Kuneva. Eh, skużani, jgħid il-kollega, rappresentant mill-Greċja spiċċa? Eh, spiċċajt? Mela, forsi nista' naddin id-dejt teknika issa? Jiena ħsibt li sa ta' din informazzjoni teknika bil-miktub li aħna nistgħu eh, napprezzawha. Mela, ħana diskrivi daqsxejn din id-data fuq il-kontenut tal eh, l-impjanti tal-ġestjoni tal-iskart reġjonali fuq dawn ir-reġjuni jekk intom interessanti jiena nista' naqrahom minħabba li ma tantx għanna ħin sfortunatament nixtiequ li dan ikun bil-miktub mbagħad aħna nadduh il-kollegi tajjeb tajjeb ħafna lil-rappreżentant issa il sinjura Kunva. Mela, jiena xtaqt nitkellem l-aħħar biex nisma' xħajiet ħaddieħor qabel. Tajjeb is-Sur Marijas, mela. Tajjeb. Signora President. Mela. Din Miex prezentazzjoni mill-Ministeru tal-Greċja fuq dawn il-kwistjonijiet ambjentali din torbot ma erba' kwistjonijiet serji ħafna li qegħdin hawnhekk qudiemna. Per eżempju, il-landfill ta' Fili illi hija ta' tħassib pal kapitali kollha u anka apparti minn hekk hawn ħafna kwistjonijiet oħrajn importanti. Aħna stennejna li se jkun hawn rappreżentant mill Ministeru biex jidinna kif għansolvu din il-kwistjoni, xaħat li għandu responsabilta politika għal din il-ġestjoni. Għawnek laqqas net nara reprezentat minn dan l-istess reġjun, Jien naħseb hawnhekk għaw daqsxejn loopholes u djufijiet fejn għandha x'taqsam l-amministrazzjoni ta' kif qed tiġi ġestita dil-kwestjoni. Apparti minn hekk għandna l-każ ukoll ta' Efkini illi tmur lura ukoll Din hija sitwazzjoni serja għaliex il-popolazzjoni wkoll qed tipprova iżommom qed tipprova tidħol fin-nofs l-operazzjoni ta' din l-istess landfill. U anka s-Sinjura Kuluri, Marija Kuluri, illi mietet għaliex minħabba anka kif irreġixxew il-pulizija eh, f'dan il-każ. U sa jiġri fis-sajf issa ħaj eh, kun hemm dawn il muntani ta' l-iskart fis-sajf f'Korfu meta jkollna ħafna turisti fejn ħambat ħajkonna nibdew daw tip operazzjonijiet. <coughs> Jien aktar stennejt pożizzjoni serja fuq din il-kwestjoni u stennejt li kun hawn xi ħadd preżenti hawnhekk. Mela, jiena Il-Kummissjoni qalet lina ma stajċ li ma setax tkun hemmhekk biex tivverifika din verità jew li. Allura aħna x'ħan għamlu? nisimaw mill-autoritajiet li laqas bizġew hawnhekk biex nisimgħu preżentazzjoni minn għandhom qegħdin jaħdmu fuq affarijiet oħra forsi, però jiena kon nistenna li jkun hawn xi ħadd Issa il-Kummissjoni qalet li m'għandhom servizzi biex jiċċekkjaw. Allura aħna suppost nagħmlu, suppost nemmnu eh, biex naraw jekk din informazzjoni valida eh, jekk il-Kummissjoni ma ċċekkjax mod prattiku li l-affarijiet huma reali. Naħseb li dawn il-petizzjonijiet għandhom jinżammu miftuħa minħabba dan kollu jiena mhux qed nafda x'qed jiġri għalissa u urtat għax mawx il-gvern eh, tal-Greċja unek rappresentat u Isnaħna rridu nsolvu għal problema, din il-kustjoni għadha tibqa' miftuħa, għandna nappellaw il-Kummissjoni biex tiċċekkja din id-dejta, b'mod partikolari anke fuq it-tieni każ, u għall-awtoritajiet reġjonali ngħidu illi din m'għandix titħaddem din il-landfill dik hija deċiżjoni li għandna nieħdu. Grazzi ħafna Sur Marjas Sur Hundis. Grazzi ħafna. Mela, il-reġin ta' Karvunari nafu sew u anka naf x'inhu l-kustjonijiet marbutin hawnhekk. Naħseb li dawn il-petizzjonijiet għandhom jibqgħu miftuħa, l-fatti huma dawk li huma huma veri, mem hija l-verità li din l lent filet titħaddem u għalhekk irridu noqogħdu daqsxejn attenti għaliex hawnhekk ħadd jinħolqu sitwazzjonijiet inaċċettabbli. Mbagħad jekk inħarsu lej karbonari, Għawnek u kol ma kenniex ħidma tajba, għalek irridu nkomplu nitolbu iktar kjarifika. Kjarifika kem mill-gvern Grek, mill rappreżentant ta' dan il-gvern, anka naraw xinu l-pjanar reġjonali u naraw l-affarijiet se jmorru għall-aħjar. Aħna marridux nisimgħu iktar fuq il-pjan reġjonali, mod partikolari issa. Iva, daw petizzjonijiet jibqaw miftuħin, nitolbu iktar informazzjoni mill-gvern tal-Greċja u anka mill-reġjun sabiex ikonna pożizzjoni ta' xejn iktar determinata fuq din il-kwistjoni. Grazzi, signora Sakura Fassa. Grazzi, jiena ħanżgħu fil-qosor ħafna għaliex il-kollegi kienu ċari fil-fatti li semmew, pero eh, mannix id-data skont Għanzi, apparti minn dak li għanna mill-petizjonant u għalek, il-Kommissjoni titizgura li jmur tim eh, u jara li l-affarijiet huma x'inhuma. Għalhekk din petizzjoni dawn petizzjonijiet għandhom jibqgħu miftuħa. Tajjeb ħafna, Sinjura Kuneva, l inti l-aħħar Kellima lura. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna. Iva, jiena naqbel mal-kollegi, għalix naħseb pitru l-istampa mod tajjeb ħafna. Naħseb li qabel is-sajf tajjeb kieku nistaw nerġaw niddiskutu eh, dan il-punt mal-entitajiet kollha responsabbli qed niskella anke fuq il-reġjuni wkoll eh, fil-Greċi li huma affettwati minn dawn il-petizzjonijiet. Grazzi ħafna tgħid il-President. Mela, Sur Papadopoulos, tit intervjeni għal minuta sabiex anka tkun tista' eh, t-reġi xer dak il-li inti smajt. Mela, nilqa dak li qalu l-membri Grigi ta' dan il-Parlament u ta' dan il-Kumitat. Dan l-affarijiet kollha smajnijom, qabel ma bdiet titħaddem din il-landfill u l-Kummissjoni qalet ejja nistennewha taħdem u mbagħad naraw. Aħna l-figuri jom ukoll qabel ma nbdew dawn il-proġetti u qatt ma natajna appoġġ mill-Kummissjoni dejjem għalunna illi l-prinċipju ta' prekawzjoni huwa parti żgħira fil- fuq barra tad direttiva mhux fid-direttiva innifisa aħna verament id-dizappuntati, il pożizzjoni tal kummissjoni eh, fuq dan il-punt li ma toġobniex. U palma, et, karvonari il-mġurnata montanja ta' skart u l-idea kienet illi titħaddem għal 20 sena din il-mizbla u diġa ddew 10 minnhom. U diġa mizbla uħra ħdeja. Mela, tajjeb, aħna rċevejna ittri u koll mill-itra Epirus, mill-reġjun Epirus u għalunna li ma kienx problemi riċentament minħabba l-miżuri li tieħdu u anka il biraħ il region Union Islands u kol batunna itra fuq uh, l-landfill tal-efkimi qabel jiena ma kont nipresidi dan il-komitat eh, Fl-2013 kien hemm membri illi marru ukoll f'Karvunari kif ukoll f'Korfu, marru fuq sit u raw x'inhu rakkomandazzjonijiet u għalhekk jiena nixtieq nistenna l-Kommissjoni sabiex tħares lejn is-sitwazzjoni preżenti u koll fid-dawl tal-informazzjoni iktar reċenti illi inadditinna. Iġifiri, bħalma qalu l-kollegi, jina l-proponu l petizjoni jibqaw miftuħa, il segretarjat jibqa jikopera ma'kom mill-viċin u naraw x'kienu l-kizbit li kien li saru reċentament u fil-verità wkoll dak li ma nkisibx biex naraw kif nimxu il-qudiem. Naħseb illi din l-informazzjoni sa jkonna bżonna mill-Kummissjoni bil-miktub dan l-aġġornament li qed insemmi jiena daqsxejn sorpriża wkoll illi ħadd ma jgħat isemmi l-valutazzjoni tal-impatt ambientali kif ukoll il-konvenzjonijiet marbutin ma' din il-problema hemm in-nies li jgħixu viċin ta' dawn il-mizbliet u nasab dawn ma, kienux involuti bizzejiet, hemm bżonn li jkun hemm konsultazzjoni pubblika, jiġu mistoqsija ta' kif l-affarijiet għadhom jimxu l qudiem u għalhekk aħna nirdu nagħmlu f'isem dan il-kumitat huwa illi nibatu wkoll itri, itri lill awtoritajiet nisħu illi din mhix xi ħaġa illi tista' tinżam moħbija, iċ-ċittadini għandhom bżonn ikunu jafu, jkunu informati illi din hija is-sitwazzjoni. Ovvjament irridu wkoll nagħmlu referenza u li anka niprovdu l-iktar studju riċenti li smajna fuq l-lum illi dan jindbat l-autoritajiet reġjonali u nejdulom studjawh u għodu konformi miegħu. Nistaw namlu dan naħseb illi eh, dikija mod tajjeb ta' kif nistaw nimxu l-qoddim u nittamaw illi jihdu nota tal- l-input tagħna meta jindirizzaw dan il-punt. Nistgħu inkomplu bil-petizzjoni li jmiss 1653 fuq il-regolarjatajiet għal darboħra fepirus il-Greċja. Mr. Preda, you wanted to take the floor. Is-sur Preda, xtaqt titkellem qabel. Nadu għal-petizzjoni li jmiss, jew iktar tard. Tajjeb, mela iktar tard. Il-problema tibqa l-istess. Kważi, forsi s-sur Papadopoulos jista' jitkellem fil-qosor u jatina biss l-aktar aġġornament riċenti. Mandi xejn zid. Dak li japplika għal karbonari japplika hawnhekk. Mela l-Kummissjoni forsi għandha xi ħaġa speċifika għal dan il-każ? L-Onorevoli, anzi, Signora Canellopulo. Grazie ħafna, Signor President. mill-Kummissjoni. Dan kien ħaġa li ġi żviluppata dat il-programm bejn l-2007-2013. Kien hemm stqarijiet li saru mill-awtoritajiet Greki u ġebejni f'Marzu tal-2016 u mill-informazzjoni illi ksibna minn Epirus din kollha hija disponibbli m'hemm xejn jiġifieri ġdid fuq dan il-fajl, ir reġun ta' Epirus waqqaf bord xjentifiku sabiex jinterpreta l-informazzjoni, jistudja x'kien il-livell ta' tniġis li ħareġ mill mill-mizbla. Il-bord xjentifiku nesta' illi l-istudju tijaw u il-mizbla edha eh, taħdem. Speċifikitajiet tekniċi illi edin fidejn l-istati membri. Et naraw xin il-possibilità ta' intervent jekk il-ksur tal leġizrazzjoni tal-Unjoni Ewropea jibqa' dej. Però palma għedna il-mizbla hija operazzjonali u it-tibdiliet sar. Jiena niproponi li nimxu palma mxejna fil-petizzjoni ta' qabel. Naddu għal petizzjoni li jmiss tlieta Missur Papa Digenopoulos. Però surpreda preda l-ewwel. Grazzi. Jiena ippreparajt il file tijaj u naħseb li din il-petizjoni li għanda xar snin u l-petizjoni li għanda ħames snin għandhom jinal u dawn dawn tres u fl-2008 u aħra fl-2013. Jienu ġej tal ef fl-2009 ġifiri waħda mill petizzjonijiet wasla tawnek qabli. Jina fizzem il-PPE. Nitlob sabiex u din il-petizzjoni jina kont flaqa oħras għalek ma stajċ inkun għawnek qabel, pero jina naħseb illi irridu inkunu raġonevoli fir risposti tagħna. Jekk ma nistgħux nagħlqu petizzjoni ta' xar snin ma mela għandna problema bil-proċedura qed nara li l-petizzjonant qiegħed hawnhekk. Dan kien jam Papadopoulos fl-2008 u issa Jean Papadopoulos illum. Janis jew Jean se jkun pensjonant qabel natuħ risposta. Naseb um, maċ fadilna ħin wara 10 snin ma nafx għalfejn qed inżommu dil petizzjoni miftuħa l-Kummissjoni tgħid li kollox huwa sew, u mbagħad xi ħadd jgħid li le, u mbagħad il-Kummissjoni terġa' tgħid li kollox sejjer sew. U sempliċement noqogħdu għaddejjin hekk. Ma naħsibx li huwa xira. Is-Sur Marjas. Aziz Habib surpreda li ma konċ prezenti fid-dibattitu ta' qabel nixtieq ngħid li risposti tal-gvern Greku tal-awtoritajiet lokali ma kinux konvinċenti għalhekk aħna iddiskutejna dan kollu. Huwa ovvju li il-problemi għadhom hemmhekk tlaqna fuq is-seq il-ħażina u f'dawn it-tlet każijiet qed naraw il-konklużjonijiet tar-report illi diskutejna qabel u qed naraw illi qed jiġu konfermati. Għalhekk aħna qed ninsistu li l-petizzjoni tibqa' miftuħa aħna naqblu dwar dan mhux sabiex is-sur Papadopoulos jibqa' jiġi hawnhekk imma għaliex il-problemi ma ġew solvuti fuq il-livell lokali u ċ-ċittadini għadhom qed jilmentaw naf li inti sensitiv għal de kwistjonijiet, allura naf li jinti bħala MP kiku tixti illi inkomplu naħdmu fuq dan, aħna ma kellniex risposti mill ministeri lan hawnhekk. Ma tantx kellna spjegazzjonijiet u l-informazzjoni mux konvinċenti. Fit-teorija jidher li m'hemmx problemi, però ċittadini għaddu għadhom qed jilmentaw dan ifisser li rridu ħallu l-petizzjoni miftuħa għaliex wara snin twal il-problemi għadhom ma solvewx żgur li taqbel miegħi dwar dan. Għalfejn qed nistaqsu li l-Kummissjoni tiġi hawnhekk jew tintervjeni jekk aħna ma nafdawx fil-kollegi tal-Kummissjoni x'ħan għamlu nibqgħu għaddejjin hekk. Se nkompli bil-Grek għaliex hemm nies fil-Greċja li qed isegwu dan qed isegwu din din il-laqa mhux għax irid inkun xi stilla naħseb illi tajjeb illi tkun taf illi id-diskutejna kwistjoni serja ta' timma Rumanija u kol, Konna sensittivi l kwistjonijiet ta' eh, aċċess ta' nisb disabilità l-ferroviji. Id-diskutejna dan kollu u zamejna f'maħna li ċittadini jiena meċ li ma nafdawx il-Kummissjoni qed ngħid illi l-Kummissjoni m'għamlitx il-kontrolli tagħha però ħadet l-informazzjoni mill-gvernijiet mill-awtoritajiet u l-gvern Greki. Naħseb li tkun idea tajba illi taqbel magħna illi nħallu din il-petizzjoni miftuħa u nimxil l-qudiem. Umbat, jekk naraw illi għandet tkun magħluqa nkunu kuntenti li nagħlquha. jina xtaqt illi nitrattaw dil petizzjoni bħal ta' għan nibatu it-tra bħal ma' minna għal petizzjoni ta' qabel kollegi kienu jidru illi qed jaqblu, però il- Is-surpreda rrit jagħmel xi ftit mewġ fl-ilma, però sa id-dajsa miexja bil-kwiet. Hemm xi punti fuq il-punt li jmiss? Le le, fuq dan l-istess punt xtaqt ngħid u nispjega li kollega illi tini hija raġuni għalfejn aħna qegħdin hawnhekk u iċ-ċittadini jabdaw lilna jilmentaw dwar il-problemi tagħhom qed nitkellmu dwar is-saħħa tagħhom. Mhux għax irridu jiġu hawnhekk u juru li l-om infusom iżuru l-komitat, aħna għanna l-obbligu illi nisemew manki jekk namlu 10 jew 20 sena fuq l-istess petizzjoni, xnittra namlu jekk għada ma ġiet solvuta. Grazzi tal-li ħallejtu il-petizzjoni miftuħa u għanna l-informazzjoni sabiex ħalluha miftuħa issa. Peter. Grazzi ħafna. Forsi hemm xi kompromess nistgħu insibu iva surpred għandek raġuni rridu nkunu emirati, rridu nkunu disciplinati, rridu nsibu risposti, u bat is-sur Marja sjajt iva madna nistennew informazzjoni għax m'għandniex l-informazzjoni kollha. Jiġifieri nitlob lill kummissjoni Jekk jaġobkom Provaw sibu ftejjim, xi tip ta' ftejjim, tuna informazzjoni ċara u żguraw li għandna inkunu nistgħu nindirizzaw dil kwistjoni tridu issibu xi tip ta' soluzzjoni jidher li m'hemmx fiduċja. Iva Kristjan għandek raġun, però Kulħadd għandu raġun sibna kompromess nemnu fil-President. Se nipprova inraġġel lura l-ordni f'din il-laqa. Nishtiq li nimxu l-qudiem u ngħaddu għal petizzjoni 573 dwar żbalji serji fl avaluazzjoni ta' impatt ambjentali għal eh, mizbla proposta f'Mavrovunu grammatiku u l-ksur tal-leġizjoni ambientali tal-Unjoni Ewropeja. Il-kostruzzjoni u koll ta' petizjoni 0078 naraw koll kostruzzjoni ta' refuse tip parti minn l-attika tal-van. Naddi il karma l-petizjonanti għal ftit minuti. Grazzi ħafna. Jina tajtkom 30 paġna diffiċli illi assar dawn it-30 paġna f'ħames minuti, però ser niprova. Naħseb irridu nirrispondu ħames mistoqsijiet l-ewwel net il-mistoqsija imqajma mill-kumitat tagħkom stess. Il-permess ambientali huwa sodisfaċenti? L-ewwel net fl-2003 l-evalwazzjoni ta' impatt ambientali sar però ma konsidrax il-fatt illi il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropeja kienet għadha ma daħliġ fil-Greċja sa' nar. ikkonsidraw it-teknoloġija tal-1994 u bat fl-2009 beda l-kostruzzjoni tal-proġett bħalma qed qabel dan sara bażi tal-istudju tal-2003. Fl-2009 u fl-2013 kellu jkun hemm emendi skont il-leġislazzjoni ambjentali, però dan ma sarx għaliex l-awtoritajiet Griki għadu b'mod ċari li dan Ma kienx il-każ mamlux l-emenda xqaru li memx għalfejn għaliex il-leġizlazzjoni eżistenti kienet għadha ma bidlitx. l mps jafu aħjar minni illi bejn l-2003 u l-2013 kienem zida qawwija ta' kwistjonijiet ambientali kienem possibilitajiet ġodda, ġenerazzjoni ġodda u f'dawn is-snin mod partikolari kienem espansjoni ta' teknoloġija ambientali. F'jannar tal-2015 il-proġett prinċipali ġi kompletat. U l-istudju, anzi, l-emenda tal-istudju illi għalu li saret fil-fat seħet fl-2015. Imma xġara b'dawn il-bidliet illi konna nistaqsu għalihom xejn. Kien hemm xi żewġ toroq illi żdiedu għalhekk il-miżbla kibret u li proċessar iċċaqlaq b'35 metru lejn ix-xaruk jew il-lemin ma nafx eżatt. Skont l-istudju tal-2008 tlieta kien għabbażi ta' leġizlazzjoni tal-1994 u 20 sena wara fl-2018 għanna proġett illi pratikament kien ipjana fl-1993 u design fatti ġodda l-IPPC. Però ma taw kas xejn minn dan fil-proġett. Mbagħad il-mistoqsija li jmiss l-impjant imbena fuq xmara jew le. Il- il-Kunsill jgħid illi ma kien hemm l-ebda xmara, però rridu nesaminaw dan. Dak li ntqal kien paradoss. Ser naqra. Ġi mistoqsi li tim mill-Ministeru tal-Ambjent ġol Greċja ikun autonomu u tifmu għalfejn minn hawn ftit ieħor l-ispetturi ambientali daħlu fix-xena u taw skadenza. Għalu illi dan il-proġett imbena fuq nixija u kienu ser jidu il-kas u dim il-prosekuturi. Id-dihda deċizjoni mbagħad. Naħseb illi irċivejtu itra Sinjura President mill-Ispetturi Ambientali fejn moċċar jitkellmu dwar il-pressjoni li tpoġġiet fuqhom mill-awtoritajiet politiċi tkellmu dwar bidla fil leġizzazzjoni Umbat dan kol jittieħed fil-Kunsil tal-Istat għalhekk għandna sentenza minn dan l-istess Kunsil tal-Istat. Ressaqt u dim il-Kumitat ta'kom informazzjoni dwar is-sentenza mill-Kunsil tal-Istat. Din is-sentenza tgħid moċċar illi din it-tip ta' deċiżjoni mill-Kunsil tal-Istat m'għandix natura essenzjali, però natura amministrattiva. Mbagħad it-tielet punt Nasbu li dan il-proġett huwa wieħed riskjuż ħafna, però huwa utlu wkoll. Nixtieq nagħtikom xi figuri dan il-proġett intqal illi ġie stabilit sabiex inneħi pressjoni minn fuq fili miżbla li ser nitkellmu dwara iktar. Iktar tard, kull sena fatiki 6000 tunnellata ta' Zibel huwa miġbur il-mizbla ta' grammatiku ma jgħidu l-autoritajiet reġjonali ta' kull sena għanda taċċetta 60,000. Iġifiri, jekk se jkunem xitneħja ta' pressjoni, dan se jkun għal 10 tijin biss il-bqija ta' sena, il-mizbla se tkun qed taċċetta iż-żibel jekk l autoritajt jgħidu l situazzjoni se titjieb, qed jitku bihom infushom. Imbagħad il-kumitat tagħkom staqsa dwar lat ekonomiku. Tunnellata fili skont studji li saru tiswa ejva, qed nikkonkludi. Tunnellata tiswa 35 euro din għal kull tunnella ta' fili f'grammatiko tiswa 400 euro. Din hija realtà. Grazzi. Sur Gikas. Memx xerfen tirrepeti dak li qal il-kollega. Ħames minuti għandi video, PowerPoint presentation ser niprofa nitkellem bil-Grik. Qed naraw x'qed jiġri f'dan il-kumitat għal xal darboħra qed niddiskutu is-sitwazzjoni ta' grammatiku fejn diġà sentenza li tgħid li din hija legali, il-fond ta' koeżjoni madux jiffinanzja dan il-proġett għaliex imur kontra il-leġizlazzjoni. Pala kumitat naseb li għandkom titkelmu ma' Olaf u ma' l-fond ta' kozjoni sabiex inkunu nafu x'qed jiġri eżatt f'dan il-każ tal miżbla ta' Mavravonu grammatiku. Kien ħaret studju mill-Istitut tal-Istudji Ġeoloġiċi. Illi qal illi il reġjun ta' Attika kien qed kien, konformi fil-fatt ma' leġislazzjoni. Naraw ukoll fil-video aktar tard li hemm ċertu nuqqasijiet fuq l-screens tistgħu tarawx qed jiġri. Hemm problemi ta' sostenibilità mhux sendum, però riċerka ta' sinjura Atina Sneninu tkellem dwar il-protezzjoni ambientali rib grammatiku għandi itri hawnhekk li ser nofri lis segretarjat li jaslu mir-reġjun. Għandna dokumenti illi ġejjin mill-awtoritajiet differenti u jitkellmu dwar is-sitwazzjoni fil-post. Hemm ipokresija kbira mir-reġjun ta' Atika dwar kif dan il-proġett fil-fatt qed jaħdem għaliex Il-mizbla ta' grammatiku edha mek mem studji ġodda li qed isiru u ma stennewx id-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet lanqas. Fl-istess ħin minkejja l-istqarijiet illi ġew minnaħa tar-reġjun, il-ġestjoni tal-iskart ma sarriċ kif suppost bil-kompost, bil-riċiklaċ u l-kumplament u b'inċentivi għal benefiċi ta' ċittadin u konformita ma' leġislazzjoni Ewropea. Et nikonkludi skont il-Eurostat. Il-GDP tal-pajis huwa inqas mill-medja dan ifisser f'termini ta' riċiklaġġ dan ifisser li meħabba ġestjoni ħażina tal-iskart, iċ-ċittadini qed jitilfu miljuni ta' kull sena ma tamqabla ma' pajjiżi oħra fl-istess sitwazzjoni fl-Unjoni Ewropea tiddu miżuri anki stretti fil-konfront ta' pajjiżi. U naħseb illi dan ostakola l izvilup però naħseb illi wasal iż-żmien li niedu passi favur l-ekonomija u l-iżvilupp tal-pajjiż tagħna hemm ukoll sentenza li tirreferi preċiżament għal dan u għaċċar illi hemm politiki illi jaħlu l-fondi Ewropej, però rridu niżguraw li ninkoraġġixxu ir-riċiklaġġ għal benefiċċju ta' ċittadini Ewropej. Irrispettajt il-ħin tiegħi nispera l-unika ħaġa li nixtieq insemmi hija dini dan huwa ritratt wara li ikolna x-xita. Kull darba jekk tkun is-sitwazzjoni taraw is-snin l-2015-2017 tistaw taraw t-nġi sawnek. Huwa ovju. Irridu nikkonsidraw li studenti u koll għax huma wkoll ipprotestaw fit-toroq. Ġifiri hemm ir-reazzjoni tal-popolazzjoni. Irridu nifhmu. Mhux kollox irid jispiċċa fil-bastijiet tal-plastik. Kien hemm ħafna skandli relatati mal- bramel ta' riċiklaġġ. Aħna staqsejna l-sindku ta' maraton sabiex jiġi Iva, għasenna tuħ il-kelma l il Kommissjoni un-bat il-sindku ta' maraton. il kommissjoni Grazzi ħafna. Signora President. Il-Komissjoni Ewropea sezzjoni għal politika ambientali, l-kwistjoni tal-misblit. Il-kwistjoni tal-landfill ta' grammatiku waqat taħt il-Fond ta' Koezjoni tal-2006. Aħna batna itra l awtoritajiet Grigi nhar l-24 ta' Jannar 2015. Hemmhekk tkellimna dwar il-fatt illi il-fondi kellhom jiġu minn dan il-fond ta' U bat fitra ta' Marzu 2015 l-autoritajiet Griegi irrifjutaw il-proposta li kienet saret mill-Kummissjoni Ewropea. Kienem eh, skambju ta' femiet u koll u l-autoritajiet gregi informawna dwar il-proġett eh, grazzi għal fondi. Dan il-proġett għadu ma ġiex eh, kompletat għalissa u aħna ser nerġaw nibadu itra l autoritajiet gregi sabiex insaqsuhom dwar l-aspett finanzjarju. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nixtieq nistieden l-Sur Papa Hrisovenis sabiex jintervjeni għal reġun ta' Attika. Grazzi ħafna, Sinjura President, jina mandiċ problema l-inħalli eh, sintku ta' grammatiku li tkellem u. Naħseb um, jekk ma tkomx problema nistgħu nibdew hekk. Tajjeb. Mela, jekk tixtiequ hekk allura nistieden l-Sur Psinjakis sindku ta' Maraton sabiex e, jintervjeni u. Grazzi ħafna, Sinjura President. Fil-fatt jiena mhux eh, minħabba nuqqas ta' rispett il qed nilbes ċali ta' xemx, però eh, ma nistax eh, għandi problema bajnija għallura ma nistax nagħmel mod ieħor. Qed nieħu gostu nitpaxxa nisimak titkellem bil-Grek, Sinjura President. Illum wasanna fil-punt li zjed oli li nistaw naslu fih. Għaliex warajkom, wara l-komitat takom hemm biss Alla. Fil-Greċja, tħaffer, fejn tħaffer, tkun qed tħaffer fil-kultura. Maraton, per eżempju, u għal-post minn fejn ħarġu u għatem tempi, sejbiet, kulturali, aħna brand name insomma. Pero maratonas huwa wieħed mill-ikbar mm, kapitali bliet fil-fatt ta' ta' grammatiku u ta' Atina ġenerali fil-fatt hemm faċilitajiet kbar sportivi hemm ukoll mm, sit għal maratoni ismu miegħu U um, fil fat aħna waħda mill-iktar blid gbar ta' Attika ninsabu bejn 12-15 minuta eh, il-vant tal-port ta' Ateni u hemm ukoll kollegamenti tajbin għal għal gżejjer. Pero aħna intlaqatna b'mod negattiv ukoll mill-kriżi eh, kif tistgħu timmaġinaw. Jina mill-ġdid nixtieq nerġa' nirringrazzjak, Signor President, talli stidintna hawnhekk għaliex maratonas ser tkun qed ser tkun xieda ta' bomba bomba illi jekk tisplodi mhux ser tniġġez biss lil maratonas imma anka lil ħafna blit urħula madwara. Jiena hawnhekk ġbart ħafna informazzjoni għalikom flimkien mal-assistenti tiegħi. Dan jorbot ma dak li qed tgħidu intom, però jikkontrastaw wkoll dak li qed tgħidu intom. Naħseb illi dwar ċerta kwistjonijiet intom tafuhom daqsna għaliex studjajtuhom ukoll. Il-Greċa wkoll ġiet affettwata mit-tibdil klimatiku, kellna ħafna arar u immaġinaw x'tib ta' tniġġis ser ikun hemm jekk ikun hemm xi ta' arar u jkun hemm din il mizbla preżenti. Dan il-proġett m'għandu l-ebda permess biex jeżisti iżda hemm qed. Fortunatament għandna lilkom, aħna nafu illi id-żona agrikola ta' Maratonas se tiġi affettwata minn min din il-misbla. Uh, L-ewwel ħaġa illi provajna namlu huwa proġett ta' ġestjoni tal-iskart illi huwa 100% konformi mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, Sinjura President. Aħna familjari ħafna mal-problemi illi jeżistu filis hija ħasra li dan kollu jeżisti. Nafu x'inhuma il-problemi tar-reġjun u ma nistawx sempliċement naqbdu nitfaw dan l-iskart għand il-ġar. Dan din l-attitudni mhix possibbli. Kif diġa tilkom il-proġett ta' ġestjoni tal-iskart huwa wieħed li swilna ftit flus huwa konformi ma' li liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Ser jiswina biss 8 miljun euro meta wieħed iqablu ma' 60 miljun euro illi huwa il-proġett kemm ħajswina għal proġett tal-Mizbla biex ma ngħidu xejn dwar 33 miljun euro li diġà intefqu. Jiġifieri, fiftit kliem, l-Atika tal-Punent issa ġiet um, eh, ġiet intossikata b'dan il- b'dan it-tniġis. Però biex toqgħod wara kollox nfakkarkom ukoll illi din il-problema tal-miżbla jew aħjar din il-miżbla ser issolvi l-problemi taż-żona għala xartijin fis-sena. Allora għet jistaqsi li nifsu ta' min wieħed joqgħod jibni din il-mizbla għal xartin biss. Jina minn hawn nistedinkom, nistedinkom eh, biex eh, tiġu żuruna taraw din iż-żona meravoljuża. Jekk timbina il-miżbla, muster tkunu tistaw terġaw tiġu żuruna, lanqas taraw il-monumenti tagħna u lanqas tiġru ġirja Eh, fuq is-sit famuż tagħna mm, farja nadifa. Għalhekk ma ninsewx illi hawnhekk għaw eh, fin-nofs hemm fin-nofs is-saħħa taċ-ċittadini tagħna. Jekk xi ħadd ikollu jitfa' daqsxejn dawl fuq dan il-proġett mill-ewwel jinduna illi huwa proġett li mhuwiex konformi mal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u mill-ewwel waqfu. Għalhekk inħeġiġkom sabiex tejnuna. Tejnu lili, il-belt, jew il-raħal li jena sintku taħħa u nikonkludi billi nejdilkom illi fl-419 qabel Kristu mm, kienem kristjani li waqfu l-invażjoni tal-Persjani li kiko u ma mamlux dan, aħna unek konna nkunu ġens kompletament differenti. Pero, issa wasal il-waqt illi namlu xaħġa għal dan il-territorju. Ekk kif dan il-territorju għamel lina fl-419 qabel Kristu. Jiena qed niġġielet għal din il-kustjoni, pero qed nixxieħ xi ftit, għandi bżon li bżonn lilkom, għandi bżonn illi għandi kom sabiex tgħinuni. Intom tridu tistipulaw ir-regoli u jekk tippruvaw tagħmlu dan, żgur dan din il-miżbla ma timbenix. Grazzi, grazzi ħafna. Issa nisimgħu mingħand il-kollegi, il sinjura Sakura. Iva, ma ninsewx l-rappresentant ta' reġun Attika. Għanna nadulu l-kelma li l kol. Grazzi ħafna, Sinjura President, Onorevoli Membri, ippermettu li illi inkompli ma xi eh, affarijiet u punti li diġa intqalu. Biex wieħed jifhem dwar xiex qed nitkellmu hawnhekk u biex jifhem wieħed jifhem id-dimensjoni tal-problema, aħna xtaqna niġu hawn preżenti, nkunu preżenti fiżikament flok ma nibatulkom itra. Rrid ngħidilkom illi il-ġestjoni fattika tal-vant issa imbidlet. Biddilna il- l-attitudni tagħna u anke bidilna il-direzzjoni tagħna wara l-aħħar intervent tal-Kummissjoni Ewropea. Sa minn Diċembru 2016 ir-reġjun għandu pjan ta' ġestjoni tal-iskart ġdid għal attika illi huwa msejjes fuq eh, il-prinċipji bażiċi li u jirrifletti dak li għanna fid-direttiva dwar l-iskart tal-2018. Eh, il-pjan tagħna huwa anzi huwa msejjes wara konsultazzjoni illi aħna għamilna u iqis ukoll diversi aspetti tal-reġun. Aħna mhux qed nimmaġinaw illi Anzi, fil-fatt ħafna mill-bidla tista' ssir jekk l-iskart jittieħed fil- um, mizbla ta' filis. Bekk ikolna tlet impjanti, tlet pjanijiet, skużawni, illi jibdew jiddaħlu fil-sfera, fil-xena, u ma jkunx hemm Mm, biss il-misbla waħda illi qed intuża bħalissa. Ser ikun hemm pjan ta' proċessar ġdid għal grammatiko illi huwa ekwivalenti għal miżbla żgħira u qed nitkellmu dwar zida eh, ta' 60 darba fis-sena. Dawn il-proġetti kienu proġetti ta' bini ta' impjanti sabiex inaqsu 33% tal-iskart prodott fatiki. Ista skont il-pjanar prezenti msejes fuq il-ġestjoni ġusta tal-iskart fi grammatiko 3% biss ser jiġi proċessat, 3% tal-iskart ta' attikko ser jiġi proċessat fi grammatiku u il-proċess ser jkun wieħed integrat u modern ħafna. Dan huwa impenn li aħna għamilna. Tlet snin ilu nar is-16 ta' April 2015 aħna għamilna din il-weda u aħna għalaqna u kol il-mizbla ta' grammatiku. Edna u koll illi mandux ikunem mizbla f'grammatiku u lanqas um, ma għandu ikunem boros ta' li ta' fal-skart. Kien hemm xjentisti wkoll illi qalulna illi hemm ċerta riski għal eh, saf tal-ilma ta' taħt l-art ta' fuq u għalulna wkoll illi ser jippruvaw jikkonsidraw l-aħħar teknoloġija sabiex jipproteġu l-ambjent biex dan ikun konformi ma' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna din il-weda għamilnija u fil-fatt xtaqna prova xjentifika li ser ikunu qed inħarsu iċ-ċittadini tagħna u ir-reġun kollu kemm hu. L-Istitut ta' Riċerka tlabnieh bħala korp autonomu illi jagħmel valutazzjoni. Dan ifisser illi aħna ser inkunu qed nittaqgħu Anzi, se nikun qed nirrispettaw l-linji gwida tal-IPCC. Għalhekk, il-konklużjoni ħarija hija illi il-problemi illi ġew identifikati fil-fażi ta' valutazzjoni mhumiex relatati mal mod kif jaħdem il-proġett barra minn hekk. Sinjura President, fil-2015 kien hemm il-kwistjon, kien hemm kwistjonijiet ambjentali wkoll ċerta aspetti ambjentali reġgħu ġew rinnovati mill-Ministru tagħna ftit ta' xhur ilu u fil-fatt ittieħdet deċiżjoni dwar dan. Issa il-proċedura ta' konsultazzjoni saret u aħna irridu inqisu l-opinjonijiet ukoll li ħarġu mill-Ministeru. Issa huwa pruvat xjentifikament li dan il-proġett l huwa ta' teddida għall-ambjent u laqas għal um, saħħa pubblika. Diversi eh, drabi intqal illi memx ksur tal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea U attualment il-proġett li għaddej fi Grammatiko jitratta il-kwistjoni ta' kwistjonijiet ambientali, kwistjonijiet ambientali u kif nistaw naslu għal miri tana rigward dawn il-kwistjonijiet. Aħna informajna l-komitat ta'kom bi kwestjonarju illi ħareġ u illi jispjega dewmin illi ġarrabna fil-passat u saqna u kol dwar il-pasti illi imis biex inkunu nistaw eh, immexxu l-qoddim dan il-proġett. Aħna ser inkunu qed nifornixxu il-grammatiku bl-unitajiet għal ġestjoni tal-iskart biex bekk ikun hemm ġestjoni tal-iskart integrata, integrat. Nifhem illi iċ-ċittadini huma xettiċi u ma jemnux fil-wedit illi għamlu l-awtoritajiet wara kollox il-passat ekkurijom, izdaħna ser nikkonvinċuwa missa illi ġejni ser ikun differenti. U nistanejt anka lil ehm, unis u, u namel dal-appell anka l-sintku ta' maraton ta' maratona sabiex u ma jerfaw responsabiltajiet tagħhom. Issa wasal il-waqt sabiex il- ehm, il-proġett ta' ta' maratona jimbeda Sfortunatament jidher li minn Ġunju 2015 minn meta jiġifieri dan il-proġett tressa ma sar xejn. Forsi mm, xi ħaġa qed tintessa, xi ħaġa tħalla barra, però nfakkarkom li fl-2015 il municipalità ta' Marathon batet lil mizbla ta' fili skart mhux proċessat. 22 elf tunnellata ta' dan it-tip ta' skart. Fil-2016, però, Iva, għet ser nikkonkludi, Signor President, sempliciment nixtieq ngħid illi fl-2016 l-istess ammont mar fil- fil-mizbla ta' fili 22.000 tonnella toħra rġaw marru. U fl-2017 immaġinaw, provaw waqtaw kem ħadu skart fil fil um, ta' fili. U lek, qabel ma il-proġett uh, uh, imbeda, jina ksibt dawn il-figuri li għadni kif tajtkom. Musser eh, inkomplu is nitkellem dwar dan, pero nfakkarkom illi il-mizbla ta' fili miex soluzzjoni għal kulħadd. U importanti li għanna inkomplu nigzbu avvanz fuq dan l-aspett u nista' nassigurak illi ser inkompli um, natikom l-informazzjoni kollha li jista' jkolli. L-Onorevoli Sakorafa issa Iva, sissa zammejt kalma ħafna, pero nixtieq nitlob l-rappreżentant tal-reġun unsaqsieħ, Kiku inti tmur toqgħod ħdejn il mizbla ta' fili? Dak li għadek kifet huwa tal-mistħija. Nittama li il-sintku ta' ta' grammatika musser jaqbel miegħek. Nixtieqkom tħarsu daqsxejn lejn is-sitwazzjoni fil-Greċja, l-iskart sar mezz ta' lieħ, mhux biss fil-Greċja din, kullum kien. U l-awtoritajiet x'jagħmlu? Jibatu il-persuni, iridu jibatu l-persuni il persuni hemm bżonn illi jaraw fejn qed isiru l-iżbalji u hemm bżonn illi jiġu kuntattjati l-awtoritajiet kompetenti. U x'jiġri? Jiġri illi jgħidu illi dawn nazzjonijiet qed isiru, qed jiġu implementati. U mbagħad xiġri? Forsi jemnu illi jekk ibidlu it-tattika l-affarijiet ser jinbidlu mhux t tilabu bina b'dan il-mod. Naf illi dan joħdilkom ħafna ħin illi toqgħodu terġgħu tiġuaw u terġgħu tiddibattu fuq dan is-suġġett, eċetera. Però il-kwistjoni hija din hija kwistjoni tal-ħajja ta' kuljum ta' dawn il-persuni. E kif dawn il-kwistjoni qed joħdunna snin u niddibattu fuqhom, persuni u kol għet jidru u dum il-qrati u il-proċess taħħom għet idu mislin u koll. Eżempju iħor. Filis. Filis għanna l-ikbar misbla fil-Greċja. Ija misbla li la teżisti 53 sena. Lanqas tistaw timmaġinaw kifini din il-misbla u d-zona li t-ċirkonda Ismawni, speċjalment inti rappresentant tar-reġun. Jien għandi dan id-dokument, nista' nibatulkom. Però saru studji biex titqis is-sitwazzjoni fil-miżbla ta' Filis. Dan kien studju illi ġi imħallas mi ċittadini iżda qatt ma sar din hija bomba li splodit, mux ser mhux ser eh, tisplodi, iżda splodiet diġà. Il-persuni jgħixu f'dan il-post, diġà jgħixu, wilhom jgħixu f'dan il-post, huma għandhom kellhom jagħmlu dan l-istudju sta mamluħx. Għaliex? Għaliex nofs it-tunnellati ta' skart li teżisti f'din il-misbra mhux suppost għedinem. hemm L-aħar eżempju, tassew importanti, tassew serju, ġifiri tini ċans, Signor President, għalli nejdu dan il-punt. L-impenji li saru, il-wediet li saru, illi tiġi rispettata l-leġislazzjoni, hemm biss 5% tal- 5% tal-iskart illi qed jiġi proċessat kif suppost il ċerta nies jixtiequ li dan l end ta' fi grammatiku minħabba raġunijiet ehm, ekonomiċi. U xinu, dawn iż-żewġ petizzjonijiet rridu jibqgħu miftuħa, rridu nużaw il-mezzi kollha disponibbli. Intom qed li għandkom dan l-istudju xek mill il-municipalità għaditulna dan istudju jekk ma tkomx nanduwolkom. Però importanti li aħna nqisu il-rata ta' konformità tal-Greċja mal-miżuri li qed jintalbu minna stess mill-Greċja. U nappellalkom sabiex titfaw attenzjoni fuq din il-kwistjoni xarajn ilu l-ambjent eh, marittimu minn hawn eh, jibdew dawn ix-xnijat, dawn il-nixjat, u l-valutazzjoni tal-impatt x'għamlet dwaru. Ridu nkunu stretti fuq din il-kwistjoni u tassew irridu nkunu ċari ħafna fuq dak li qed ngħidu biex dan il-proġett jittem. Wanting to take the... Mela, dan huwa il-moment li jitkellmu l-kollegi. Jiġifieri ħan komplu bil-kollegi. Issa is-sur Marjas. Grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, ħan nitkellem fuq din il-petizzjoni għax ta' fili ġejja wara fuq ir-reazzjonijiet u anke protesti miċ-ċittadini fid-dawl ta' dak li qiegħed jiġri f'dan ir-reġjun u t-tniġġis u anke problema tas-saħħa pubblika. Din hija problema enormi. Kien hemm numru ta' protesti kbar u anke ħafna ċittadini li kuntatjaw lili u qaluli biex nagħmel xi ħaġa. Biex nagħmlu xi ħaġa U jina ntqajt anka ma' sintku f'jannar huwa talab illi inkun nistgħu naġġu d-dibattitu tagħna xi kien inħalluha bħas-soltu ikun hemm ħafna dewmien u għalhekk aħna ersaqna u tkellimna mal-koordinaturi Nishtiq nirringrazzja l kollegi kollha li aċċettaw din il-petizzjoni għaliex kif tistgħu taraw anke rajtu mill-video hemm ħsara ambjentali kbira. Il-petizzjonant eh, ġab dan il-video dawn huma klips eh, mill-2017 ġifiri mhux qabel ma twilet Kristu daw affarijiet li jiġru issa, ġifiri rridu nirreġixxu b'mod immedjat. U dak li qed nagħmlu permezz dan id-dibattitu. il rappreżentant tar-reġjun qal li jekk fil-futur ikun hemm problemi ambjentali nerġgħu neżaminaw mill-ġdid laqas huma ma jafux qed jiġri ġifieri. din il-lista ta' ksur u nuqqas tajba illi saru għawnek, leġizlazzjoni hija importanti hemmhekk għaliex qiegħda hemmhekk biex tħares is-saħħa pubblika, tħares l-ambjent, mhux qiegħda l gost qiegħda hemmhekk biex tħares in-nies sabiex ma nispiċċaw ma nispiċċawx fis-sitwazzjoni li qegħdin pereżempju fili fejn hemm rata għolja ta' kanċer, nis li ma jistawx jibqaw għaddejjin kif għaddejjin bħalissa dik li ħanaraw anka fil-petizzjoni illi jmiss. Anka il-problemi li nistaw naraw fatika tal-ponent fejn mitu għaka 23 persuna fl-istess reġjun. Eh, nibdew naħsbu fuq għadi, narix nkella ħajkonna l-istess problemi f'grammatiku. grammatiku <clears throat> Sa jitnaqqas eh, din it-tip ħidma għal xartin, pero mux fl-axħar mill-axħar ħassolvi l problema Issa il-fat illi il-fond ta' kohezjoni sa mhux ħajkompli finanzja juri li dan mhuwiex eh, proġett adattat. Allura reġjun ikompli għaddej bija din ikompli jinsisti illi joħloq dan id-diżastru ambientali u ambientali kbir u anka li jaffetwa s saxħa tal-bniedem. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-belt ta' Merthin, xaħa post storiku kulħadd jaf madwar id-dinja minħabba din it-teleqam il-maratona. Din hija esport kulturali wkoll. Morru anka ħafna turisti irridu inħarsu din il-belt kemm għal min jgħix hemmhekk u kemm għal min iżura. Għalhekk dawn il petizjoni għandhom jibqgħu miftuħa u apparti minn hekk iridu nibatu wkoll itra, ittra l reġjun ta' Atika kif ukoll il-Ministeru kompetenti illi tgħidek dan il-proġett m'għandux jitkompla lanqas biss fuq bażi pilota bħalma għaw min irid u palma qed anka fl-intervent ta' qabli irid ikun hemm involviment u intervent ċar min ħaq tagħna għaliex inkella ħsara sa tibqa' ssir u ħajaddu sentej oħra u ma nkunu nista' nagħmlu xejn fuqha il-ħaġa mela hemm bżonn li tinbaddi nitra nappellaw lill-Ministeru u namlu l-istess appell għal dak bħal dak mill għamilna fil-kas ta' l-Italja. Din hija it-talba adattata hekk għandna namlu u anka eh, nitolbu l kommissjoni biex tiverifika l-kustjonijiet l-oħra kollha. Eh, kollegi, ma tantx fadal ħin, ħanfakarkom eh, jekk joġobkom żommu fil-qosor għad fadal żewġ petizzjonanti li qegħdin jistennew u wara s-sitta u nofs mhux ħajkun hawn interpreti. Iġifieri Eh, jana ġlufti, ftit. Signora Kuneva. Jina nishtiq li l-petizzjoni izzam miftuħa Nirridu nappellaw il-Ministeru eh, ta' dan ir-reġjun u naraw eżattament x'qed jiġri għandna bżonn iktar kjarifika mbagħad wara dan nieħdu deċiżjoni. Grazzi ħafna fil-qosor tajjeb. Is-Sur Hundis. Grazzi, Signora President, jiena wkoll se eh, fil-qosor. U poġġa dak li qal is-Sur Papadomnopoulos u bl-istess mod eh, fakkar u koll l-istampi li, li jurina surgi kas. Juruna eżattament xin il-problema. Jekk jina fil-passat kont naqbel illi għal daw ta' petizzjoni tibqgħu miftuħa, jina l-istess mod Inkun illum għal grammatikus jew grammatikos. Il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa u bħalma intqal ukoll għandu jitwaqqaf dan il-proġett. U għanna nitolbu dan per għal sur Marija u rridu nidu b'mod ċar illi jekk nar nitalmu dak minn dak li ġara f'Mandra. Anka fuq il-punt l ilma Jiridu nieħdu azzjoni, mux jina kelli anka involviment dirett, mux bistax ijat f'dan il-komitat, imma anka qabel il-miliet rajna dak li rajna fis-slides ta' Surgikas. Jina, kont hemmhekk rajt dan l-ilma imblukat mhux hemm m'hemmx mhux qed isir l-ebda sforz u supposta tisir sforz biex jitnaqqas l-tniġġis tal-bahar. Pero huwa verament il-kas mhux ħanqod nirrepeti. Fuq il-leġiżlazzjoni ambientali jekk din xa tiġi rispettata jew le, hawnhekk il-problema mhux qed tmur għall-aħjar. Il-problemi laqas biss qed jiġu indirizzati. Għaliex di fl-aħħar mill-aħħar huwa hija problema wkoll ta' pjanar ħażin. Grazzi. Mela, impossibbli li naddilkom il-kelma anka għalik sfortunatament sur sintku. Pero ħadna nota ta' kulħadd u m'hemmx għalfejn tirrepetu lil xulxin eh, iktar. Issa, Peter, tina proposta tajba, ħanimxu l-qoddim. Eh, mela. Naħseb illi hawn min qal illi. illi ħafna ċittadini mhux qed jafdaw x'qed jiġri il-kollega Marias għamel proposti interessanti ħafna jiena nixtieq nagħmilha ċara illi s-sur Marias u jiena għanna l-istess opinjoni u jekk joġobkom nizluwa fil-minuti din. That doesn't happen off. U din ma tantx tiġri illi taqblu. Naħseb l-ewwel darba nsi. Soledad, inti u kol ħatinaqat mal-kor. Grazzi ħafna. Ma tatx iswaw dubji fuq din il-petizzjoni u għalhekk għandha tinżamm miftuħa. Jiena ħanħu vantaġġ ta' din l-opportunità għanna ħafna ħidma bħalma fuq il-kollegi u għalek ta' jkolli nitlaq fis sitta għaliex nikux imkien ieħor, però xtaqt nagħmel point of order fuq mozzjoni li kellna illum. Eh, fuq deċiżjoni illi ittieħdet qabel anka fuq l-agenda li bidna fuqha fil-laqa tal-koordinaturi. Fuq eh, l-agenda mhux definittiva, l-agenda tista' tkun valida, però dan il-punt ma jeżistix. Ġifieri iridu nerġgħu nivvutaw fuqha din meta jkunna laqa tal-koordinaturi fil-futur. Mela, nistaw nifqu namlu daw tip ta' dikjarazzjonijiet edin nħarsu lej l-affarijiet ta' ċittadini hawnhekk. Naf li qegħdin hawnhekk iċ-ċittadini, però din importanti wkoll. U hawnhekk maġġoranza fil-grupp qegħdin provaw insi u hawn minet qed jipprova wkoll juża strateġiji biex imur kontra il-maġġoranza f'dan il-grupp. Mela, fl-agenda ta' april dan il-punt maġi votat. U minħabba li ma tiħiċ vot ma nistawx inqisuh para ma nqisux l-aġenda para waħda definittiva u għalhekk importanti illi il-proċedura tkun iktar trasparenti u korretta. Tajjeb, tajjeb, mela ejja nkomplu sabil petizzjoni Li nistaw namlu huwa illi namlu sommarju, Iva, irridu nżommu miftuħa, u fissem dan il-komitat aħna ħanibattru ittra lill-autorità reġjonali. Nesprimu tħassib tagħna u anka li issir valutazzjoni tal-impatt għaliex minn dak li smajna anka meta smajna li sintku tħassib ta' ċittadini ma tqis bis-serjetà u bl-istess mod irridu ninformaw ukoll lil kumitat envi Umbat, nejdu l-autoritajiet reġjonali biex jihdu azzjoni Jamlu xi ħaġa. Jiena nħoss li l-konsultazzjoni pubblika hemm bżonna u dirdu nenfasizzaw fuqha anka skont il-konvenzjoni li suppost qegħdin jiġu konsultati wkoll iċ-ċittadini. Il-petizzjonanti nixtieq ngħidilhom huwa dak li tistgħu tagħmlu issa wara li ġejtu hawnhekk u li ħana ħadna nota tal-perspettivi tagħkom, intom tmorru għand l-Ombudsman Grik. Però hekk għandhom jimxu l-affarijiet issa wara li aħna nagħmlu l-parti tagħna li l-Kummissjoni Ewropea nitloba illi tatina informazzjoni aġġornata fejn anka tistaw tikkummentaw fuq dokument reċenti kif ukoll dan l-istudju tar-reġjun Attika u tatuna anka l-perspettiva tagħkom ta' dan. Nitlobkom ukoll illi tħarsu lejn dan ir-reġjun ukoll għal darboħra bħala reġjun ta' Natura 2000 U kif dan kollu jorbot ma din il-perspettiva? Da kollox minna ħatijaj. Sur Marija ti tikkumplimenta dak li jett fl-intervent tijak. Iva, Senjura President, jana bel ma kull ma qed u nixtieq inżid xi ħaġa li naħseb anka ħatuġa pil kollegi Fil-ittra għal-reġjun u għal-ministeru irridu nenfasizzaw illi l-operazzjoni, it-ħaddim, ta' dan il-proġett trid titwaqqaf issa. Edna xi ħaġa simili eh, għall-Italja u naħseb din il-ħaġa ħadmet, iġifieri jekk ħanħalluha miftuħa din kustjoni Mena ħadd komplet dejja u d-diżastru ambjentali sa jmur għall-ar f'sentejn. Għamilna dan għall-Italja u naħseb għanna namlu l-istess ħaġa f'dan il-kas u koll. Din għada mux operazzjonali, dik hija situazzjoni. Daqt ħat iġri. U jekk tintuża bħala mizbla l-artistaw tara sa jiġri. Mela, Ejja inkomplu, tgħid il-President. Grazzi lil kull minn ġi mana illum grazzi tal-li għaddejtuna din l-informazzjoni mod anka komprensi fuq din is-sitwazzjoni. Nittama li kolkom vjaġġ sigur f'dan il-post daqshekk sabiħ maratona. Nittama illi tibqa sabiħa jgħid is-Sur Marjas. U li ma tamlux bħal Filippides u ma tamlux l-istess mod ma tmorrux lura d-daru tgħidu illi irbaħtu. Tamlux bħalu. il-vjaġġi tajjeb. Mbagħad nitkellmu wara tajjeb. Il-petizzjoni li jmiss, anzi tnejn li ħana rawhom flimkien, wieħed seba' wieħed zero, tnejn tminja tminja seba' ma naħsibx li hawn bżonn li nqogħdu nirrepetu, ħanitlob il-petizzjonant is-Sur Gikas biex jaġġel taqxejn għafu li għandu prezentazzjoni, pero nitolbu jaġġel ftit. Grazzi ħafna. Qed nitkellmu dwar il ta' fili għandi sitt paġni però mser naqrom kollha. Qed nitkellmu dwar l-eluq ta' din il-mizbla li qed toħloq kanċer. Irridu insibu mezzi alternattivi ta' proċessar. Eżis membri tal-Parlament nixtieq ninformakom illi wara żjara tagħkom fil-mizbla ta' fili fl-2013 marzu tal-2014 U wara id-dibattitu tal-2015 fil-Kumitat ta'kom is-sitwazzjoni fil kumitat ta' is sitwazzjoni fil fil żona ta' madwar ma tibet xejn, anzi marret allar. Mhijiex aċċettabbli. Nishti u nistaqsu illi anzi nixtiequ illi il mizbla ta' fili terġa' tiġi eżaminata jsiru studji sabiex naraw minn fejn ġejjin il-livelli ta' t nissis Saru studju kol mill-Università ta' Ateni li jgħidu illi eh, l-ilma l-ilma ta' taħt l-art eh, ġi kontamitlat. Kienem interruzzjoni mill-video. Kienem ħafna kazijiet ta' kanċer fiż-żona u dawk li jaħdmu fil-miżbla huma partikolarment influenzati meħabba l-arja mnitsa. Irrid ikun hemm sistemi ta' proċessar ġodda stabiliti, irrid ikun hemm il-proċessar fis-sors u mhux inħallu li l-iskart jispiċċa fil-miżbla ċittadini f'dan ir-reġjun jixtiequ li dawn li l-miżbla fil-fattinala iċ-ċittadini ta' fili għom li jisemaw li il-mizbrata fil-jett tirċivi finanzjament mill-Unjoni Ewropeja sissa ma kienx hemm konsultazzjonijiet mal-popolazzjoni lokali. Irridu intervent kemm eh, f'grammatiku grammatiku kif ukoll fili. Qed nibatu messaġġ ta' kos ambjentali qed jaffettwa tliet ġenerazzjonijiet li jgħixu fir-reġjun. U xejn ma qed isir sabiex iż-żona tiġi riabilitata. Kien hemm ħafna petizzjonijiet dwar fil-imma ftit li xejn sar sissa. Il-prefett ta' Attiki il-Sinjura Doru, et tmexxi dan il-proċess, hemm sintku sindku flimkien mal-membri tal-municipalità. Dawn huma responsabbli għal dan kollu għaliex il-flus għadhom qed jiġu indirizzati lejn il-miżbla qed jingħataw ammonti kbar ta' flus fil-fatt. Il-miżbliet għadhom qed jintużaw kienem tiġdid tal-permess li nata għal-ħidma tal-impjanta inċinerazzjoni. Iġifiri hemm ħafna skart tossiku anki ġej minn skart mediku illi qed jintreħa fl-arja. Rajna żieda fl-inċinerazzjoni. U huwa ċar illi l-istat Grek permezz ta' reġjun ta' Attika qed anzi jrid joħloq ġewwa fili l-ikbar miżbla fid-dinja din qed taffettwa s-saħħa tal-popolazzjoni fiż-żona qed naraw eh, livelli għoljin ta' kanċer. Grazzi ħafna. Aħna nistaqsu illi l-petizzjoni tibqa' miftuħa fil-każ ta' grammatiku fili u tagħmlu xi ħaġa ah, biex tinbidel sitwazzjoni. Grazzi ħafna tgħid is-Sinjura President, nixtieq nistaqsi. Kollega sabiex toħodli posti. Sur inti eh, l-ikbar fl-età skont ir-regoli inti emissek din il-kariga jekk tiġi hawnhekk u toħollu posti għal ħames minuti napprezza ħafna. Thank you, Chair. Um, well, this, this connects very well with what I said earlier on. Um, in my intervention after the study on landfill. Palma għat 10 minuti il meta prezentajna prezentazzjoni ta' qabel kummissjoni hija konxa mis-sitwazzjoni mhux biss fir-reġjun ta' Atika iżda fil-pajjiż kollu. Sfortunatament, iktar minn 80% tal-iskar tal-ibliet imur fil-mizbliet. Qed nadmu fuq sistemi tekniċi. Et nistennew illi ikun hemm ċaqli għalejn l-ekonomija ċirkolari. Nisperaw li dan is kemm jista' jkun malajr. Is-servizzi tal-Kunsill evalwaw il-pjantazzjoni għal attika u evalwaw ukoll kapaċità tan-nisbliet. Għabbażi ta' dan aħna nistennew illi il kapaċità l-ġdida it-tejb is-sitwazzjoni fil-misbla ta' fili. Nixtieq nerġa' ngħid illi l-awtoritajiet Greki kompetenti li ġew eletti b'mod dirett huma responsabbli sabiex jevitaw sitwazzjonijiet illi jistgħu ipoġġu f'periklu is-saħħa umana u l-ambjent għandhom e, e, dmir illi jagħmlu dan. Meta dan ma jseħx u jidher li mhux qed iseħħ l-individwi għandhom ikunu jistew e, irresqu il-kas u dim il-orti fuq livell reġjonali u lokali fejn dan id-dmir ma jkunx qed jiġi rispettat. Irridu wkoll nippermettu li reġjun ta' Attika illi jużaw il-161 miljon euro ta' finanzjament sabiex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet, jiġi proċessat l-iskar ġej mid-djar. Iva, mela, issa skont ir-regoli irrid ngħaddi l-kelma li sinjura Bizalu. Zewċ minuti, Sur President, mumiex bizzejet għalija, jina nishtiq illi tatini ħames minuti biex naqsam maħkom ftit mill-informazzjoni dwar il-pjanijiet illi għanna fis-seħ. Jina est nissostitwixxi l-Sinjura President u eh, koll nsegwi regoli jien ukoll. Irridu nirrispettaw ukoll il-ħinijiet tal-interpreti tagħna. Tajja pwis, mela nibda. il Il-mizbla ta' fili ila taħdem għal ħafna snin issa u eh, għamlet ħafna ħsara l-immaġini ta' fili Sfortunatament hemm bżonn ta' pjan reġjonali ġdid illi diġà qed jiġi implementat huwa konformi mal leġiżlazzjoni Ewropea wkoll. Ġi rikonoxxut ukoll mill-korpi eh, involuti Issa qed naħdmu fuq eh, sistema żjed deċentralizzata tal-iskart illi eh, tirrispetta iżjed l-ekonomija ċirkolari. Ġejna mitlubin u koll illi namlu ġestjoni ta' 52% tal-iskart solidu mill-bliet. Ser ikollna sitt proċessi illi ser jużaw 25.5%. Għal landfill ta' fili dan il-pjan reġjonali ġdid fuq medda medja ta' żmien ser juża il-possibiltajiet tal-art ta' fili u ser jippermettilna ukoll illi natwaw dak li ġi approvat fl-2013 permezz tal leġislazzjoni U bat ser ikun hemm l-in, l lu skużawni, tal-mizbla b'mod definittiv, l-mizbla ta' fili, u jkun hemm pjanijiet ta' abilitazzjoni ta', din iż-żona. Ġim mitlub illi kunem hemm studju minn korp uh, indipendenti. Illum wara kompetizzjoni internazzjonali ġiet ġew meqjusa wkoll l-parametri ambjentali lan huwa illi nipproteġu ix-xogħol tal-ħaddiema biex bekk ikun hemm ċerta titjib u nifmu kol kundizzjonijiet ta' jixin ta' dawn il-persuni. Dan il-proġett jinvolvi wkoll l-Istitut għas-Saħħa Pubblika. L-ewwel rapport fil-fatt dwar dan il-proġett diġà nħareġ u fil-fatt nixtieq nisħaq illi illum dak li smajna huwa rigward studju illi juri livelli għolja ta' tniġġis. Ikolli metti, aħna ma konna nafu xejn fuq dan l-istudju, kif qedna iżjed kmieni l-użu twil ta' dan, fuq meta twila ta' żmien ta' din il-mizbla fetwa ħafna ir-reġun madwar il-mizbla. Kważi spiċċajt, Sinjura President. Imma kif kont qed ngħid minħabba li hemm problema kbira nafu illi hemm bżonn illi ċerta zoni madwar il-mizbla qed jerġgħu jiġu um, qed jiġu modifikati pereżempju qed eh, jitħawlu pjanti u eh, anka siġar f'din iż-żona ta' fili biex bekk aħna innaqsu u neliminaw l-impatt negattiv li ma diġa tħalla fuq l-ambjent, fuq iż-żona, tħallit fuq iż-żona. Wieħed irid iqisu wkoll, e, qed nqisu wkoll l-għamla ta' dan l-iskart ċaġa l qatt ma saret qabel u permezz ta' riċiklaċ u l-użu mill-ġdid tal-iskart qed nippruvaw innaqsu l-ammont ta' skart li jasal fil-misbla l-ewwel qabel kollox Aħna ser nkunu qed nipprovdu din l-informazzjoni għadni kif tajt l-komitat tagħkom. Issa, Sur Marjas, ejdinna x'tixtieq li nagħmlu b'din il- um, b'din il- um, dawn il-petizzjonijiet fil-fatt. Dawn, Signor President, huma reati, reati illi ilhom għaddejjien fatiki fil-misbla fil ta' fili. L-studji juru illi hemm ħafna problemi ta' saħħa il-popolazzjoni qed eh, tiġi affettwata, miratolja ħafna ta' kanċer u Min sentejn u nofsilu lawn ilna nejdu li ridu jisiru studji tossikoloġiċi, insta sentejn u nofs wara xġara għat asa għat mannix eh, rizultati primari u prinċipali. Ovvjament, ir-reġun qed eh, titpoġġa ħafna pressjoni fuqu. Smajna wkoll dwar iċ-ċittadini x'qed jagħmlu huma naf li ma tanċanna ħin għad-dispożizzjoni tagħna, Pero ma jistax eh, jaddinna mill kurituri ta' moħna li aħna nnal u din il-petizzjoni. Irridu iżjed data, nabżon iżjed informazzjoni, irridu namlu monitoraċ sa' mm, di, ta' din eh, ta' kemm il-leġizazzjoni tal-Unjoni Ewropea qed tiġi implementata hawnhekk. Tajjeb, ejja ma ninsewx li għatfadlilna żewġ petizzjonijiet Spanjoli Walek, eja namlu eh, dan li ħan proponi. Nżommu l-petizzjoni miftuħa, nitolbu l komissjoni tatina aġġornament li jis u koll l-allegazzjonijiet tal-petizzjonanti nibatu itra l-Ministeru tas saħħa dwar it-tħassib espress mill-ċittadini u namlu kol referenza għall-istudji tossikoloġiċi illi uh, huma ta' tħassib kbir. Barra minn hekk irridu nibatu wkoll itra lill-awtoritajiet reġjonali fejn nitolbuhom aġġornament dwar il-pis li qed jitpoġġa fuq iż-żona. Barra minn hekk naħseb ukoll illi għandna nibatu itra. Eh, u f'din l itra nkunu onesti 100% mal sintku ta' fili. Naħseb illi Sinjura Kuneva taqbel mija, u nafek jiena. Tajjeb, tajjeb wisq. Issa nistaw nandu għal petizzjoni illi imiss. Għanna sitt minuti. Dan ifisser illi ikolli nitlob lil petizzjonanti sabiex jitkellmu għal żewġ minuti. Għandix dubju li rnexxu jagħmel dan. Grazzi ħafna, Sinjura President. Iva, dan huwa suġġett illi mhux neċessarjament ma tafu xejn fuqu. Il-problema hija illi eh, għanna l-ambjent li mhux qed inħarsu biżejjed. Ma tantx għanna ħin għad-dispożizzjoni tagħna, però nixtiequ nitkellmu dwar attakk fiż-żona fuq l-ambjent fiż-żona ta' Alicante situazzjoni li tħassibna ħafna. ċaħġa simili eh, ta' dak li ġara fid-żona ta' Lugal. Aħna et, aħna nkwitati għaliex hemm mizbla, illi hija bla permess, hija mizbla illi ġiet użata bla permess, qed nitkellmu dwar labitet l-abitat naturali ta' din iż-żona xi ħaġa illi hija koperta mid-direttiva 92-42 din hija żona ta' interess um, kbir u fil-fatt f'din iż-żona insibu ekosistema partikolari ehm, nsibu arbuxxelli u anka eh, fnik u fnik slavaċ illi jeżistu li jiexu f'din iż-żona. Wara l-investigazzjoni tal-2014, lebda skart ma qed jitpoġġa fil-misbla, iżda issa qed naraw illi l iskart tal-ilma u skart ieħor qed jitpoġġa f'din il-misbla. il il misbla Para minn hekk nejdu ngħidu wkoll illi il-kumpanija li qed tagħmel ġestjoni ta' din il-misbla trid tiksab permessi għalla volja l-autoritajiet ma permettilu u liex sa issa ta' dan. Skellimna għalma l-autoritajiet ta' Alicante, ta' Valencia u eh, Iva għanna ċerta dubi fuq kif l-autoritajiet qed jagħmlu supervizjoni tal-miżbla. Fil-fatt qed nistaqsu lil nfusna tassew qed ikun hemm supervizjoni tal-miżbla qed inqisu dak illi dak qed niggarantixxu illi din il-biodiversità tiġi mħarsa din l-ekosistema tibqa tibqa tkun imħarsa, qed nitkellmu dwar żona protetta. U għalhekk huwa impossibbli li ma jkun hemm kontroll, għalhekk hemm bżonn illi inwaqfu dak kollu li jista' jkun ta' riskju għal flora u għal fauna tagħna u nittamaw illi fil-ġejjieni kunu nistgħu ngħixu ħajja iżjed ibbilanċata. Nirringrazzja lill komitat rispeti anka ta' xol ta'kom. Aħna konxi tal-fatt li huwa bizgrazzja r-riċerka ta'kom illi um, il-landfill sa' issa ġiet sanzjonata. Lek insaqsukom tafu dwar xi tip ta' attività li qed issir fil-misbla nishtuq li l-awtoritajiet insaqsuhom jekk hux qed jagħmlu verifiki tas-saħħa u rridu niskuraw jekk din il-kumpanija li qed tagħmel ġestjoni tal-iskart ux għettim timxi ux għettim timxi skont ir-regoli. Iva, niskuża ruħ li qed naġlek, però m'għandix dubju li fl-aħħar mill-aħħar ser tkun kuntent minn l-eżitu. Issa, nitolbu lill-rappreżentanti tal-Kummissjoni biex iżommu fil-qosor kemm jista' jkun possibbli Iva, grazzi ħafna, Sur President. fil fat mill-informazzjoni li għanna huwa li din il-lent fil-miex operattiva, kummissjoni tifhem illi huwa fidejn l-autoritajiet ġudizzjarji ta' Spanja li deċidu dwar il-ġejjeni ta' din il-lent fil-miex operattiva u jaċċettaw li jerġgħu jiftħuha biss jekk il-kondizjonijiet eh, li jridu jiġu soddisfatti fil-fatt jiġu soddisfatti. Għalhekk aħna nemnu li l-rati eh, nazzjonali għandhom rol importanti ħafna x'jaqdu hawnhekk. Għal din ir-raġuni il-Kummissjoni hija tal-opinjoni illi huwa estremament importanti illi niżguraw l-effiċenza billi nevitaw ir-doppjar tal- eh, proċedimenti